Uh, well, good morning everybody. Għodwa um, uh, tajba l-kulħat, għatu merħba l-kulħat f'din il-ġurnata tant kisħa fil-Parlament Ewropew, merħba unek. Nittama li xi kollegi oħrajn minn kumitat tiegħi jiġu hawnhekk u jkunu preżenti. Naħseb l-importanti xorta waħda nibdew għax għandna l-privileġġ hawnhekk magħna li għandna l-Vivian, il-Kummissarju Vivian Redding għad ċittadinanza, ġustizzja, Umbat għanna il-Kommissarju John Dalli fl-imkien għawnek fuq il-panel fuq din il-laqam organizzata mill-Parlament Ewropew u l-Kummissjoni Ewropea u dan ħajkun smieħ fuq suġġett importanti ħafna dwar l-agenda tal-konsumatur mill-2014 sa 2020 U l-Kummissarji Dalli u Redding qed jaħdmu mod konġunt fuq dan il-punt u qed nħarsu l-qoddim biex naraw din il-proposta ta' strateġija u forsi jtuna indikazzjoni meta ħatkun lesta. Forsi nsibu kwistjonijiet aktar ta' sfida mid-diskussjoni tal-lum. Forsi bħalma tafu ħafna minnkom. Naħseb li din hija inizjattiva li dan il-Kumitat ħerqan li jappoġġa u l-Onorevoli Trianti Filidis kien ir-rapporter fuq ir-rapport tagħna li dak li ħassejna li kellu jkun fl-aġenda tal-konsumatur. Ħanistiednu biex ikellimna wara l-ewwel round ta' diskussjonijiet mal-Kummissjoni. Il-Kummissarji ħajkunu hawn sal-10 u ħan jilqaw il-mistoqsijiet. Sodisfat li nista' nilqa' mija hawnhekk il-rappreżentant mill-Presidenza Daniża Nisberg li kien valut fix-xogħol tagħna qabel il-presidenza u wkoll fuq kwistjonijiet relatati u tajjeb ħafna li għanna l-Konsil maħna fuq dan il suġġett tant importanti. Nistidnu u wkoll u anke l-Presidenza Daniża nixtieq ngħid li ħerqana ħafna tippromuovi l-politika tal-konsumatur. Għanna laqa propri fuq dan is-suġġett f'Copenhagen dal-waqt. L-ewwel ħanad l-kelma lil Vivian Redding, John Dalli, Lisberg, mbagħad għandna xi mistoqsijiet u narrafkom li jekk ma jkunx hemm aktar hemm EPs nilqa' ukoll mistoqsijiet minnaħa tal-udjenza. Kun hemm rawn tal-mistoqsijiet, jekk ikolkom mistoqsijiet tagħmlu tistgħu tibatunna u tarfuna dwar dan għandkom din l-opportunità u nitlobkom fil-fatt teħdu vantaġġ minn din l-opportunità. Nixtieq infakkar kulħadd u nilqa lill udjenza tagħna online għax qiegħda din il-laqgħa tiġi mxandra fuq l-internet. Naf li għandna udjenza fuq l-internet li segwina u dan huwa importanti ħafna għal trasparenza u għalhekk jiena kuntent li nista' nilqa l-udjenza tagħna virtwali fuq l-internet u nittama li jekk ikolkom feedback fuq din il-laqa ħossukom liberi li tibatu l-Parlament Ewropew bil-posta elettronika. Anke lill-Kummissarju u lill-rappreżentant eh, tal-Kunsill. Vivian Redding, nilqawk għal darboħra unek fil-Parlament Ewropew, nilqawk għal din il-laqa, kont ħafna drabi unek fil-Parlament Ewropew, jekk jozbok. Grazzi, President, merħba, Sinjuri, il-kollega tijaj, John Dalli, u jena stess, għanna dan ix xol konġunt fuq l-agenda tal-konsumatur, iżda nemmen li s-sur John Dalli ser jispiegalkom mbagħad iktar tard id-dettalji d-dimna. Nixtieq ngħidilkom kelmtejn dwar dak li għandna xanna x'għandna f'moħħna u xanna għaddejjim bħalissa minnu. Għandna l-kriżi ekonomika u għalhekk l-importanza kbira fiħdan din il-kriżi hija li nieħdu azzjonijiet biex nixprunaw il-fiduċja tal-konsumatur fis-suq waħdini. Għaliex il-konsumaturi li jkollhom il-fiduċja jistgħu jżidu dik id-domanda u jistgħu waslu għal dak l-erkupru tant meħtieġ. Għanna potenzjal kbir tas-suq waħdini iżda dan il-potenzjal mhux qed jiġi sfruttat bħalma jista' jiġi sfruttat. Ħantikom eżempju. Il- Konsumaturi li jixtru fuq l-internet transkonfinalment għandhom sa 16 darba iktar prodotti xjażlu iżda 60% tal-konsumaturi ma jużawx din l-opportunità. Għala, għalix mandomx fiduċa dwar dak li għet jġrilom meta imorru jixtru transkonfinalment. U għalek għanna nibnu din il-fiduċa u din għandha tkun waħda mill-ewwel prioritajiet tagħna. Meta naħseb dwar din il-priorità, ovvjament naħseb dwar l-dinja tal-prodotti digitali li huma disponibbli li jkomplu eh, saħħu l-ħajja tagħna jikontribwixxu għall-ekonomiji. Madana kollu hemm numru ta' problemi marbuta ma' dan il-prodotti digitali. Min minkom ma, ma tikjax kaxxa fuq l-screen fuq l-internet minar ma jaf eżattament fuq xiex kienet jaqbel dak il-ħin, x'kienu termini l kundizzjonijiet marbuta mal-fatt li tittikja fuq din il-kaxxa fuq l-internet. Min fostkom ma kienx jaf eżattament il-min irid jindirizzalment meta xi ħaġa tmur żmerġ meta jkun qed jixtri fuq l-internet. U għalhekk ir-riżultati ta' dawn il-fatti magħrufa ħafna il-kummerċ elettroniku fiħdan l-Unjoni Ewropea jirrappreżenta inqas fil-5% tal-beħ bl-imnut u iktar minn 50% tal-konsumaturi batu minn problemi meta jużaw kontenut digitali fil-emails u fil-servizzi ta' social networking. Lekx nistaw namlu sabiex nizguraw aktar ħarsin għall-ulidna u għall-konsumaturi vulnerabli meta morru fuq l-internet. Il-kol nafu li Aki sot tal-konsumaturi diġa jgħatem fis-seħ, hemm regoli fis biex jiproteġu l-konsumaturi meta jkonkludu kontratti jew meta jiġu diskriminati jew ikunu soġġetti għal prassi għarrieqa. Barra minn hekk u wkoll id-direttiva ta' drittijiet tal-konsumatur u ġala darba tiġi trasposta ser tkompli s-saħħaħ id-drittijiet tal-konsumaturi fuq l-internet fost oħrajn billi tistabilixxi qafas ċar ta' ħin meta jistaw jirtaraw mill-kuntrett jew inkella milli niprojbixxu l-miżati moħbija fuq l-internet madwar l-Unjoni Ewropea. Il-konsumaturi u negozji dal-waqt ser ikollhom ukoll mezz ta' kif jistaw morru lil-in mill-frammentazzjoni legali ta' regoli kontratwali fiħdan is-suq waħdini billi għandhom l-opportunità li ikomplu ma' liġi komuni tal-konsumaturi, għal-beħ tal-konsumaturi beħ bazati fuq protezzjoni tal-konsumatur fuq livell oli madwar l-Unjoni Ewropea. Barra minn hekk nixtieq inżid proġett reċenti tagħna ir-riforma tal- ta' data dan il-pakket li ħajkompli jisaxħa il drittijiet tal-konsumaturi, speċjalment fuq l-internet. Fil-qasam tal-vjaġġar naħseb li rridu naġġornaw ukoll laki fuq l-età fuq l-era digitali u hawnhekk naħseb dwar il-direttiva tal-vjaġġar li ikun pakket għalhekk nafu li d-direttiva għadha mid-disajnijiet u l-żmien Nbidel id-dinja nbidlet minn dak iż-żmien u hemm bżonn li nibdluha u nħarsu aktar il-konsumaturi li kull ma jmur qed jixtru dawn il-vjaġġi li jkunu pakket minn fuq package li jkunu fuq l-internet u dawn mhux koperti fuq direttiva tagħna. Għalhekk hawn rridu nistabilixxu aki skont l-era digitali, mainstreaming, li nsaħħu u nimodernizzaw la kif fejn hemm bżonn fil-waqt li nkomplu nżidu l-infurzar. L-infurzar huwa aspett importanti ħafna. ċittadini għandhom id-dritt li jkollhom ġustizzja ġusta u effiċenti madwar l-Unjoni Ewropea għaliex huma l-iktar atturi u l-enin fis-suq intern u s-suq intern rrit jiprovdilom il-mezzi sabiex ikunu jistgħu jiddefendu drittijiet tagħhom bħalma bħalma u għaxira. Bħala kummissarju responsabbli minn dan il-qasam jiena rrit niżgura li jkunu mħarsa kemm jista' jkun meta jkunu qegħdin jixtru transkonfinalment meta qed jixtru ukoll id-dar u mhux biss fuq il-karti iżda nixtiequ li dan ikun bil-fatti. Ir-rwol tiegħi bħala kummissarju bħala assist ta' trattati u li nakkompanja l-awtoritajiet nazzjonali meta implentaw il-liġijiet li aħna nsawru fl-imkien. Irridu niżguraw li jkun hemm infurzar ċaru koerenti tal-liġi Ewropea f'kull stat membru. President, Aziz Melkim, il-Kumitat jafsow xinija l-importanza tal-infurzar tal-akitana u r-rixti inserħilkom raskom l-Kummissjoni qed taqdi r-rwol tagħha bis serje f'dan ir-rigward. Good, well thank you very much. ħafna, grazzi ħafna. Iva, dan kien tkomplija tax-xogħol tagħna anki peress li kena rapport, palma tafu konna tamlu studju u koll fu direttiva tal-prassi kommerċali inġusta u koll u għalek nirringrazzjak għal rimarki taftuħ tijak u sana kelma lil John Dalli biex ikellimna dwar il-perspettivi tijow unbat il-sur Bisbergen, rappresentat tal-Konsellu, niftu diskussjoni mbagħad. Grazzi ħafna, Malcolm, membri onorevoli, Vice President Redding, Ambasċatur Lisberg, Sinjuri. L-ewwel nett nixtieq nirringrazzja lill-Parlament Ewropew, il-Kumitat Imko u mod partikolari li l-ek kim tal-li organizzajt fl imkim mal-Kommissjoni din ismiħ dan ismiħ fuq l-agenda tal-konsumatur. Hi opportunità kbira li namlu din id-diskussjoni hawnhekk fil-Parlament illum. Għaliex ix-xogħol tal-Kommissjoni fil-qasam tal-politika tal-konsumatur benefikat ħafna mix-xogħol impressjonanti li għam l-Kumitat Imko. Dan huwa rifless fil-ħafna rapporti ta' kwalità għolja. Ippermettu li nżid li fil-ċirkustanzi ta' bħalissa tal-ekonomija aħna ħerqana li naraw x'inhu rapport li ġej fuq il-konsumaturi vulnerabbli li qed narawnek qudiemi. Naf li ħafna mir rapporters ta' Imko qegħdin hawn bħala kelliema u jiena grat lilhom għall input li taw li huwa ta' valur. Jiena ċert li jint nitkellem fisem kulħadd meta ngħid li tinħares il-qudiem diskussjoni tal-lum. U għalhekk qed tipprovdi iktar input ta' valur miżjud fil-tejja tal-aġenda tal-konsumatur. Ippermettu li ngħid kelmtejn dwar kif naħseb li l-aġenda ideali tal-konsumatur tittiġi msawra fil-ġejjieni. Jiena nħoss li din l-aġenda hija mezz għall-lan. U għalhekk lan huwa li l-Unjoni Ewropea s-saxħaħ il-laqwa għafas għal-konsumaturi. Empowerment, din mish kwistjoni li taklim fira iżdejja prinċipji, mekanizmi fejn iktar minn 500 miljon konsumatur imexxu ekonomija inklusiva, għaqlija u intelligenti. Bekk irdu waslu l-fiduċa l-konsumaturi tagħna bil ntuhom il-lodot biex jieħdu deċiżjonijiet diffiċli u tasaw importanti fis-suq Dan huwa memus mal-fiduċa, jkompli xprun il-fiduċa fl-ekonomija tagħna. Palma għara fil-Kunsill Ewropew il-fiduċa hija assis tal-tkabbir u għalhekk jiena nemmen li għandna bżonn viżjoni strateġika għall politika tal-konsumatura snin li ġejjin. Huwa mezz sabiex niksbu l-lan ġenerali tal-istrateġija tal-2020 għal kabbir inklusiv, sostenibbli u intelligenti Lantana għandu jkun li natu iktar saħħa l-konsumatur u nqedu fil-qofol tas-suq waħdini. Dan li tinfisser li l-konsumatur tkun jista' jieħdu sema attiv fis-suq u fuq kollox tkun taħdem għalihom billi kollom l-għażla u billi kollom ħarsin u nfurzar ta' drittijiet tagħhom. Bekk irridu nibnu l-fiduċa u nsaħħu it-kabbir. Politika tal-konsumatur effiċenti tibbenifika anke l-negozji billi toffri livelli ndaqs u tippermetti kompetizzjoni ta' vera u ġusta. Barra minn hekk l-aġenda tal-konsumatur tippreżenta approċċ olistiku għal politika tal-konsumatur. Fil-waqt li diġà nkiseb ħafna fuq livell Ewropew kemm fir rigward il-kwistjonijiet marbuta mal-politika tal-konsumatur tradizzjonalment u anke mal-politiki settorjali hemm sogru li nuqqas ta' koordinazzjoni ġenerali tista' twassal l approċċ frammentat. Fir rigward l-istruttura, jiena nħoss li l-aġenda tal-konsumatur titkun organizzata madwar erba pilastri li ħarsu spettru kollu ta' politika tal-konsumatur moderna u effiċjenta. Effiċjenti, u ħanet niddiskutu fuq dawn iktar il-qoddim illum. L-ewwel net niżguraw sikurezza għal prodotti għal konsumaturi fi rigward il-prodotti għaliex dawn huwa rekwiżit importanti għal konsumaturi, sikurezza. Fid-direttiva relatata per eżempju fur rigward is-sikurezza l-antana huwa li nsaħħu l-qafas legali biex il-sorvenjanza ta' suq tkun aktar effiċjenti fl-Unjoni Ewropea u rridu nindirizzaw ukoll l-isfidi tal-globalizzazzjoni tal-katina tal-produzzjoni u nirreferu kif nistgħu nindirizzaw din l-aqwa bl-aqwa mod din il-kwistjoni eh, ta' sikurezza. It-tieni net jekk il-konsumaturi tas sow saħħuhom ħantuhom dak il jett iktar, allura rridu jkollhom l-informazzjoni u l-għodot meħtieġa biex jifmuh billi nżidu l-komplessitajiet dejjem jikbar tal-suq jirrekjedi li l-informazzjoni tkun trasparenti u bir-reqqa. U il-konsumaturi meta jiġu biex iduru għal xi ħaġa jridu jkollhom tarif ċar, affidabbli u imparzjali il-konsumaturi tal-lum u dawk li ħajkollhom eh, ħajkunu għada rridu jiġu edukati u dan huwa prerekwiżit jekk irridu nżidu l-arfin fost il-konsumaturi fuq medda twila ta' żmien. Wara evalwazzjoni dettaljata tal-azzjoni tagħna fil-qasam, aħna qed nerżgħu naħsmu mill-ġdid la prostana fuq l-edukazzjoni u qed nippjanaw li naħdmu aktar mill-qrib mal-partit interessati nazzjonali għal pjattaforma fuq iskambju tal-aqwa prassi. L-organizzazzjoni tal-konsumatur għandhom rwol importanti x'jaqdu biex iżidu kuxjenza fost il-konsumaturi u biex jirrappreżentawhom u jgħinuhom. Il-profil tal-organizzazzjoni tal-konsumaturi rridu nżiduhom sabiex bekk l-importanza tagħhom tkun aktar magħrufa u aktar viżibbli. Rridu niżguraw vuċi b'saħħitha għall-konsumaturi, anke fost il-taħit ta' deċiżjonijiet fil-politika, kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll fuq livell Ewropew, u dan ifisser li nżidu l-kapaċità u l-jett tal-organizzazzjoni tal-konsumatur f'sfera importanti. It-tielet huma drittijiet tal-konsumatur anke fil-politiki settorjali, per eżempju l-scoreboard tal-suq tal-konsumaturi wera li s-servizzi bankari kienu problema għal-konsumaturi bosta drabi. U aħna kena eh, xogħol fuq trasparenza tal-bankarja li ma kienieċ eh, ta' suċċess u għalhekk aħna naħdmu fuq dan il-qasem. Vivien indikat numru ta' oqsma fil-xol tagħha li kunu parti minn dell l-aġenda. Ir-raba izguraw niżguraw li l-infurzar ikun memus ma' dan il-qafas biex natu saħħa l-konsumatur. Il-konsumatur rriti kollu aktar kumpens malajr u kollu aktar ħarsin meta l-affarijiet imorru żmerċ. F'dan ir-rigward, per eżempju, irridu nkomplu nibnu fuq il-proposti reċenti fuq il-ADR u anki fuq l-ADR eh, online rridu nkomplu nsaħħu l-inforzar ta' drittijiet tal konsumaturi biex bekk dawk li huma kummerċanti għarriqa naħarġu għom mis-suq. Din hija kwistjoni kemm mal konsumaturi kif ukoll negozji u hija sfida kbira fid-dawl ta' xogħol dejjem aktar diffiċli tal-awtoritajiet nazzjonali dejjem jinsabu aktar ta' pressjoni u rridu nagħmlu aktar binqas. It-triq il-qoddim hija billi nsaħħu l-koordinazzjoni u l-effiċjenza tal-networks ta' infurzar tagħna il-netwerk ta' kooperazzjoni tal-suq tal-konsumatur u anke netwerk soħrajn li jassistu l-konsumaturi transkonfinalment. Fl-istess ħin rridu nħarsu l-sfidi u l-enin marbuta mal-politika tal-konsumatur, per eżempju l-nħarsu lejn ħtieġa ta' xejriet oħrajn tajbin ta' konsum. Ta konsum l azla sostenibbli tkun l-iktar għażla faċli għal konsumaturi Mhux ser nkunu kapaċi nindirizzaw il-ħela tal-ikel pereżempju mingħajr ħaddim attiv u sem attiv tal-konsumaturi. L-esklużjoni soċjali u l-konsumaturi vulnerabbli huma sfida diffiċli U dan huwa importanti fid-dawl tal-kriżi ekonomika u d-dipendenza dejjem tiżdied fuq it-teknoloġiji tagħna. Dan huwa din hija problema diffiċli ħafna nindirizzaw iżda rridu niżguraw li fil-politika orizzontali tal-konsumatur u fis-setturi ewlenin li din is-sitwazzjoni tal-konsumaturi vulnerabbli nqisuha. B'mod xieraq Nixtieq nikkonkludi billi ngħid li għalija l-politika tal-konsumatur hija ħtieġa li neċessità li twassal għal odod bażiċi biex natu saħħa l-konsumatur u billi l-ekonomija tikber mod kompetittiv u xira. L-ewwel nett is-sikurezza, l-informazzjoni, l-edukazzjoni, drittijiet, kumpens u infurzar. Jiena nafda li jintom konvinti bħali li politika tal-konsumatur b'saħħitha bbażata fuq l-elementi li sħat fuqhom tista u ser tkun ta' kontribut deċisiv biex inżidu fiduċa fiduċja tal-konsumaturi Ewropej fis-suq waħdini u ser taqdi bħala xprun vitali għad kabbir li tant nabżon f'dan iż-żmien. Grazzi ħafna. Well, thank you. Uh... Grazie, John tal-li eh, spiegajt sew l-elementi għawleni għana għan naraw l-agenda tal-konsumatur U koll irridu nagħmlu sfond biex ehm, ekk ikonna sessjonijiet ta' diskussjoni fil-futur. Ringrazzjakom. Sirribilkom l-attenzjoni għal fatt li aħna ħriġna l-istudju tagħna li huma briefings dwar il-vjabilità ta' konsumatur di ħarġet il-bira li importanti ħafna wkoll għall-konferenza li għandna llum. Jiena nilqa' rapporter is-sinjura eh, il-Sinjora Rigament Peres li uh, għamlet il-rapport. Nistieden li sur Lisberg mid Danimarka mbagħad wara da wara ser ikun hemm opportunità li tagħmlu l-mistoqsijiet tagħkom. Kif qed iktar kmieni jekk ikollna ċans eh, li nisimgħu eh, mistoqsijiet min-naħa tal-stakeholders huma lesti li batunna nota għaw fuq fuq il-panel u nisimgħukom. Grazzi. Sur Lisberg. Grazzi President, grazzi Sur Haber. Grazzi lill parlament Ewropew u lill kummissjoni tal-li il-Presidenza Daniza għal din il-konferenza u tal-li l-għajtumni hawnhekk. Fil-fatt il-Presidenza Daniza qed tagħti priorità kbira lil eh, kwistjoni tal-konsumaturi f'dawn ix-sittur li aħna ser nkun qegħdin nippresjetu u setat importanza kbira fil-diskussjonijiet fil-Kunsill. Il-programm ta' ħidma tagħna sitt xhur li ġejjin fil-Kunsill jismu eh, il-ħidma tal-Ewropa, Europe at Work, Ewropa sikura u iktar dinamika. U naħseb li dawn jaqblu ma l-sfidi bl opportunitajiet li hemm marbutin mal-aġenda tal-konsumatur Aħna ħirqana li nirċivu l-istrateġija u naħseb li l-istrateġija eżistenti fuq il-politika tal-konsumatur hija fil-fatt bażi tajba ħafna biex bekk inkunu nistgħu inkomplu xogħol strateġiku flimkien mal-ħafna kontributi minnaħat tal-Parlament Ewropew, il-Kumitat Imkor Report Grek, il-rapport Charles de fuq il-sigurtà eh, tal-prodotti, nistan semmi ħafna rapporti oħrajn li jena naħseb li il-kol jispiraw mux biss il-Kummissjoni fi xol taħħa eh, fl-abbozzar għall-istrateġija zda u kol jispiraw li l-Kunsil fil-ħidma tiegħu għabbazi ta' dan is-suġġett biex nsemmi il-kummenti tal-Kummissarju Dalli Jena nishtiq nenfasizza dawn ikkonferma l-fatt li l-Kunsill jaħseb li żewġ punti ewlenin fuq l-aġenda tal-konsumatur għandhom ikunu iktar poteri l konsumaturi u iktar fiduċa għal konsumaturi. Dawn iż-żewġ kelmiet ewlenin huma żewġ għanijiet fihom infushom iżda wkoll huma il fejn iridu naslu biex bekk inkunu nistaw nħolqu iktar xogħlijiet, eh, kundizzjonijiet tan negozju u l-konsumaturi u wkoll huma indikaturi ta' sa fejn aħna irnexxina naslu sa kemm sa fejn konna sa suċċess. Għandna bżonn ta' informazzjoni dwar il-kunċetti, għandna rridu nassessjaw u nqisu eżattament jekk il-Unjoni Ewropea mhiexja fit triq it-tajba jew le. Dan ir-rigward jiena nixtieq nenfasizza żewġ prioritajiet ewlenin fuq l-aġenda leġislattiva marbuta mal-konsumaturi matul il-Presidenza Daniża tal-Kunsill. L-ewwel nett il-programm tal-konsumatur. It-tieni il-żewġ proposti tal-Alternative Dispute Resolution u l-Online Dispute Resolution l-ewwel net il-programm tal-konsumatur huwa parti mill-qafas finanzjarju multianwali u fil-fatt aħna mhux se nkunu nistgħu nagħlqu dak il file matul il-Presidenza Daniża iżda nisperaw nilħu ftehim għall-inqas fost l-Istati Membri matul is-sitt xhur li ġejjin fuq dan il-programm importanti jaf ma jkunx hemm daqshekk eh, flus involuti meta mqabbla mal nassumam mm, li kellna għal qafas finanzjarju ġenerali, xorta waħda naħseb li huwa programm importanti li jista' jikkontribwixxi lejn iktar informazzjoni eh, u iktar eh, għarfien ta' fejn hemm l-isfidi li mbagħad jagħtu iktar poteri l soċjetà ċivili u l-konsumaturi. Dan huwa programm li aħna ser naħdmu fuqu biex bekk inkunu nistgħu nilħu ftehim fuqu u l-presidenti ehm, futuri dik eh, Ċipriotta eh, pereżempju ser jaħdmu għall-Parlament biex nippruvaw nilħu ftehim. Tinja ħaġa pass leġislativ konkret lejn iktar infurzar, iktar possibilitajiet ta' uh, redress hija l-Alternative Dispute Resolution u l-Online Dispute Resolution u il-proposti tagħhom mhijiex ehm, kwistjoni sieħa dwar ir-redress jew inkela it tisjieħ tal-infurzar ta' drittijiet, ehm, iżda naħseb li huwa kontribut tajjeb ħafna jista' jkun kontribut tajjeb ħafna għalla sant aħna grati li dan huwa wieħed mit l-azzjoni jew lenin fil-flat tassu uniku u fil-fatt il-kapijiet ta' statu gvern enfasizzaw ki reċentement eh, fl-aħħar ta' jannar li huma qalu li huma jisperaw li dawn il-proposti jistgħu jsiru realtà sal-aħħar ta' Ġunju ta' din is-sena. Din hija mira ambizzjuża ħafna iżda jiena kontent li nista' ngħidilkom li diġà kuntatjajt li Sur Grek, rapporter, Rapporter soħrajn u jidir li li huwa possibbli li jekk naħdmu l-kol flimkien biex nilħu ftehim fuq dawn iż-żewġ proposti, aħna ċertament lesti li nagħmlu dan bil-għajnuna tal-Kummissjoni. Dawn qed joffrulna ħafna wedijiet waħda mir-raġunijiet għalfejn il-proposti mhux qed joħolqu strutturi ġodda Ewropej iżda qed jiġu bbażati fuq il-possibilitajiet eżistenti għal konsumaturi li kollhom mezzi alternattivi biex isolvu l-kwistjonijiet mal-negozjanti nistenduhom fejn possibbli fuq livell nazzjonali hawnhekk qed nirrispettaw differenzi li hemm fl-Istati Membri tagħna u ed qed u aċċess għall-informazzjoni dwar dawn il-possibilitajiet fuq pjattaforma komuni fuq eh, l-internet. Nixtieq nikkonkludi billi ngħid li aħna għandna xogħol ħafna xogħol, ħafna xogħol leġislattiv konkret Iżewġ żewġ kolleġislaturi, grazzi għall eh, input tal-Kummissjoni, eh, il-proposti jomx biss dwar ġittijiet tal-konsumaturi iżda huma wkoll dwar li nassikuraw li jkun hemm tkabbir u wkoll li nirrikonoxxu l-potenzjal sħiħ tal-suq uniku digitali u bħala presidenza għal sitt xhur fil-Kunsill aħna se nagħmlu kollu li nistgħu biex u Ewropa dinamika u sikura flimkien mal-Parlament Ewropew abbażi tal-proposti minn naħa il kummissjoni Grazzi. Grazzi. Grazzi l kellima kollha tagħna. Issa għandna ftit ħin għal mistoqsijiet irridu nispiċċaw is-sessjoni tagħna qabel l-10 biex bekk nippermettu lil tliet kellima tagħna li jkomplu b'xogħolhom. Is-Sinjur Rabti tixtieq titkellem tagħmel mistoqsija? Jekk jogħġbok? Imbagħad wara Il-lista tal-kellima hija miftuħa għal kull min irid jitkellem kif edna eh, l-stakeholders li jishtiqu jikontribuxxu tistaw tibatulna messaġġ hawnhekk fuq il-panel jekk tiġu tistiqu tiġu inklużi. Grazzi President. Nixtieq uh, eh, nilqa l mistied tagħna dal Kien utli li kienna eh, aġġornament minn ħadd ħamis, fortunatament ma smajtx is-sinjor Redin mill-bidunet. Jiena nixtieq ngħid kantejn Dak li għedin diskutu għaw dwar il-konsumaturi u il-realtajiet. Me Greċja, il-bira u dal-ħodu, e, fil-Greċja għaddiħdu deċizjonijiet dwar miżuri ta' austerita severi ħafna. U dan ovvjament kellu effett fuq iktar um, kuxenza minnaħa tal-konsumaturi. Jekk inti issa m'għandekx il-flus li kellek qabel, eh, titqgħod attent ħafna. U tent attent ukoll li taraf li ma tixtrix prodotti difettużi. Il-Kummissarju dal li tkellem dwar ehm, dwar l-ADR, Alternative Dispute Resolution. Jien forsi tlif ħaġa ta' ma smajt referenza ta' xejn mm, lejn il-collective redress. Il-collective redress jiena naħseb inaqqas l-ispejjeż għal konsumaturi li qegħdin tat pressjoni f'dawn iż-żminijiet diffiċli. Hija xi ħaġa li ilha hawnhekk magħna fl-istituzzjonijiet fl-aħħar sessjoni eh, tal-Parlament il-rapport lejna ġi adottat li ġi mill-Kumitat tal-Ġuri u jiena issa nixtieq nkun naf eżattament x'impatt dan għandu. L-attivitajiet riċenti tagħkom ġew ehm, mill uwa mill-konsumaturi Ewropej kullimkien qed nimmaġina. Grazzi. Is-sur Dali jekk joġbok. Umbat, sinjora Redding tista' u wkoll dwar l-ADR tafu li tieħdu l-ewwel passi lejn il-kwistjoni tal-ADR flimkien mal-Online Dispute Resolution għal daqstant qegħdin naqdu dawn it-tnejn il-proċeduri tal-ADR fl-istati membri kollha tagħna li imbagħad ser ser jaslu sa ċertu livell għall-inqas fir rigward standards minimi u dan se jisir fih dan il-qafas leġislattiv ta' kull stat membru. Tafu li dan huwa xogħol diffiċli li nippruvaw niġbru flimkien dispożizzjonijiet differenti fl-Istati Membri. Żejna naħseb li aħna qegħdin nipproponu sistema tajba ħafna biex nippruvaw niksbu eh, denominatur komuni tal adr li mbagħad dan ehm, jieħu post is-sistemi nazzjonali kif qalet il-Viċi President eh, Redding, is-suq digitali huwa xi ħaġa li aħna nixtiequ nafsu eh, iktar fuqu u fil-fatt aħna nimmaġinaw li jekk inżidu l-suq digitali minn minus 5% għal madwar 15% tal- ehm, il-konsumaturi għal daqstant ikunu jistaw jifrankaw 150 biljun euro, kważi 150 biljun euro. Nitkellmu dwar numri kbar ħafna, somma kbar ħafna inċentivi kbar ukoll. U għandha sant irrid nassiguraw li il-konsumaturi jħossom di jħossom fiduċjużi lejn dan il-proċess li jippermettilhom li jersqu lejn il-proċedura tal-ADR korretta fi kolunkwe pallisa li ġdin se tkun xaġa transkonfinali se tkun kollettiva u għalla stant irridu imorru ikunu jistaw imorru fi kolunkwe pajis minn fejn huma jkunu xtraw servizzi u prodott u mbagħad ma jkunux uh, sodisfatti bih. Jena naħseb li fil-rigward tal-collective redress uh, aħna qegħdin fl mm, eh, flimkien mal-Viċi President Reding u Almunja għedin naħdmu iktar lejn il-kwistjoni u s-sinjura eh, eh, Redding tista' dispjega l iktar fid-detalj dwar dan. Wara dak li qal il-kollega tiegħi Sur Dalli huwa minnu li ehm, l-Alternative Dispute Resolution ser eh, frankalna ħafna ħin u flus mill-istudju li għamilna rajna li l-ħin mitluf billi mużajniex il-medjazzjoni qed jiġi estimat għal madwar 400 mm, ġurnata ekstra u l-ispejjeż eh, jivarjaw minn 13.000 eh, euro għal kull każ. Għal daqsant huwa tajjeb ħafna li kollega tiegħi Sur Dalli semma l-ADR u l-ODR għandkom tkunu tafu li aħna għanna mm, direttiva ta' medjazzjoni u din id-direttiva ta' medjazzjoni għandha tiġi implementata diġa fl-istati membri kollha sa mill-21 ta' Mejju tal-2011. Jiena kont qed nara kif din ġiet implementata sissa u eh, rajt li f'xi stati membri il-gvernijiet għamlu direttiva, użaw direttiva tal-medjazzjoni mhux biss għal eh, medjazzjoni transkonfinali, iżda wkoll għal medjazzjoni interna li hija xi ħaġa tajba ħafna. xi stati membri użaw il-medjazzjoni u għamluha xi ħaġa um, ehm, eh, ta' fors meta eh, nitkellmu dwar sanzjonijiet u oħrajn ehm, edin jużaw domestikament u kol trasconfinali. Ħames stati membri pero għadhom ma tawx notifika qabel mm, ma nibdew bil-proċedura ta' ksur irridu nafsu l-istati membri li jimplementaw għaliex lan mhuwiex li l-istati membri il-qorti iżda l għanwa li implementaw direttiva li tejna insolvu il-problemi. Il-ħames stati membri niqsin ġabdew eh, jaħdmu u għandna santina nipressom biex jibdew jikompli jaħdmu. Hemm tliet kummissarju kif għadu kemm qal John Almunja, Dalli u Redding li qegħdin jaħdmu il-koll flimkien li qegħdin jaħdmu fuq dan is-suġġett. għanna irċivejna itra mill chairman lejna li talab li president Barroso li jidawem ftit ix-xogħol tagħna sa ma l-Parlament ikun tkellem id-diskuta. Issa għadda dan iż-żmien u għandha stand aħna qed naċċettaw dak li qal il-Parlament Eh, kien il-ġimgħa l-oħra fil-fatt jew ġimgħatejn ilu. Il-ġimgħa l-oħra eh, ġiet votata ir-riżoluzzjoni tal-Parlament Ewropew u din se tkun ħaġa importanti ħafna għax-xogħol tagħna. Intom tgħidu bħala membri parlamentari ġiġidu strument orizzontali eh, il-messaġġ irċivejni tliet kummissarji bħalissa qegħdin jaħdmu u edin joħorġu b'komunikazzjoni, se joħorġu b'komunikazzjoni dal-waqt il-programm ta' ħidmu tal-Kummissjoni eh, jibassar li fl-2012 ser jikonna azzjoni fuq il-collective redress. Grazzi. Grazzi ħafna. Tajab li kena xie kommenti minna tal-udjenza. Jena ser nistiden li ikolkom nisit il-kollegi li għamlu kommenti fil-qosor biss. Ser nisit ukoll tliet eh, parteċipanti. Is-sur Transavilidis minn hawn ftit ieħor se nsemmi mill lista ħalli kull ikun jaf min se jitkellem. Kħiġobkom. Mistoqsijiet fil-qosor ħafna. Zammu f'maħkom li fl-10 ser eh, jitilqu il- kummissarji, s sur Transavlidis, s sur Schwab, msaqsijiet fil-qosor jena jiena ser nilqa li sinjura Evangelia Kekeliki, skużani tal-li pronunċajt ħażin ismek, hija membru tal-Kumitat Ekonomiku Soċjali u Viċi President tal-Osservatorju tal-Suq Uniku, għandna Sur Hendriksen mill-Organizzazzjoni tal-Konsumatur Zvediża eh, u Sinjora Kikarelli eh, mill-Assoċjazzjoni tal-Konsumaturi ġewwa l-Italja. Ser nitlobkom il-kol biex biex tamlu dan mistoqsijiet fil-qosor ma l jista' jkun. Grazzi President, jien ukoll nixtieq nirringrazzja lil u nirringrazzja wkoll il-konsumaturi eh, nifirħilhom tal-li enfasizzaw il-bżonn li nżidu il-fiduċja tal-konsumaturi ehm, f'kummerċ online u transkonfinal permezz empowerment tal-konsumaturi u bit-tisjiet ta' drittijiet tal-konsumaturi, sigurtà, l-prodotti u servizzi, aċċess għall-informazzjoni. Il-mistoqsija tiegħi din hemm ħafna komunikazzjonijiet ġej minn tal-Kummissjoni dwar dawn il-kwistjonijiet bħal pereżempju programm ġdid tal-konsumaturi 2014-2020, aġenda ġdida għall-2014-2020. Jiena dejjem kont naħseb jekk din jiġ tant ġej jew le jekk għandna bżonn iktar koordinazzjoni biex niffaċilitaw iktar l-affarijiet għalina u għall-pubbliku. Grazzi. Sur xwabek joġbok, grazzi ħafna. Grazzi. Għanna mistoqsija għas senjura Redding. Il-bira eh, semmejt l-eżempju tal-Bulgarija u Rumanija fejn qed li sistema tal-ġustizzja ma tħadimx kif suppost. U jiena naħseb li meta aħna nitkellmu dwar drittijiet tal-konsumaturi ġewwa l-Ewropa naħseb li nitkellmu dwar dan l-aspett ukoll. Kemm hi effettiva sistema tal-ġustizzja biex bekk id-drittijiet tal-konsumaturi jinżammu x'inhu l-assessjar tiegħek tal ta' ta' ġittijiet tal-konsumaturi fi żmien eh, fi bħal dan meta s-sistema tal-ġustizja mhix taqsek waħda tajba grazzi ħafna, issa ngħadu għas sinjora Kekeliki. Ευχαριστώ πολύ. Ε, έχω μία Grazie. Sir President, għandi mistoqsija għal Kummissarju Redding. Fil-prezentazzjoni tiegħek tal-ħodu Tkellim dwar proposta ġdida tal-Kommissjoni fuq il-leġislazzjoni komuni dwar il-beħ u inti għat li din kienet maħsuba biex tħares iktar il-konsumatur. Inti taf li fat ta' stati membri din il-protezzjoni tal-konsumatur qed tiġi imminata edha titnaqqar kuljum u l-istati membri qed ikollhom innaqsu l-protezzjoni għall konsumatur sabiex jarmonizzaw eh, mal-proposta tal-Kommissjoni. Jiena Grega u fil-Greċja għanna problemi gbar fil-rigward ta' garanziji għal prodotti difettużi u eh, għal kondizjonijiet inġusti li jkunem fil-kontratti. Issa fil-Greċja aħna wkoll se jkonna innaqsu eh, il-protezzjoni għal-konsumaturi tafu dwar dan u beħsibkom tamlu xi ħaġa? Sir Henriks. Grazzi għal din l-opportunità jena sen indirizza l-mistoqsija tiegħi l sewċ kummissarji dwar il-prezentazzjoni fuq inizjattivi eccellenti fuq sma ta' ħidma tradizzjonali fejn il-Kummissjoni kienet u se tkompli tkun effettiva ħafna imma hemm sfidi ġodda issa l-konsum sostenibli per eżempju. U jina nistaqsi l żewġ kommissarji kif beħsibkom tintegraw il-konsum sostenibli fl-agenda għal-konsumatur il-ġdida għalix naħseb illi bl-sfidi li għanna qoddimna f'dak li għandi xaqsam għall-ekonomija u l-ambjent li konna politika għal-konsumatur li tindirizza kif suppost il-konsum sostenibli. Grazzi ħafna għal dawk il-mistoqsijiet. Is-Sinjura Sikarelli. Lodwa tajba u grazzi għal din l-opportunità li qed ittuni jiena xtaqt najt illi l-assoċjazzjoni li jiena nirrappreżenta ta' prezza ħafna eh, din l-agenda ġifiri il-protezzjoni ta' ċittadini li ġifiri dan huwa tisħiħ ukoll għal eh, dak l-assoċjazzjonijiet li jaħdmu favur il-konsumatur. Forsi tistaw tajdunna xse jisir favur l-assoċjazzjonijiet li jaħdmu favur il-konsumatur għal dak li huma aċċess għal ġustizzju jistaw forsi jiġu konsidrati strumenti li faċilitaw aċċess għal ġustizzja minnaħat tal-assoċjazzjonijiet, per eżempju, l-possibilità li jkunu jistaw jihdu azzjonijiet kontra eh, nies li ma jħalsux, eccetera, li jkun hemm ġurisprudenza li tkun iktar soda u iktar wiesa fuq dan is-suġġett. Mbagħad jekk fost l-azzjonijiet ta' intervent u appoġġ għall-assoċjazzjonijiet, jistaw isu u koll l-attività mux biss il-formazzjoni tal-assoċjazzjonijiet imma anki attivitajiet ta' appoċ mod partikolari għall-assistenza fil-sedi ġudizzjari u ekstra ġudizzjarji għal-ħarsin ta' individwi. Grazzi. Uh, well, thank you for those questions. Grazzi ħafna għal dawk il-mistoqsijiet. Is-Sur John Dalli se jibda jwieġeb, is-Sinjura Redding is-segwi, Unbat nati l-opportunità li sur l-isbeg u kol biex iwieġeb. Sur Dalli, Iva, jena nishti nidirizza xie kwestjonijiet li semmew il-firxa ta' inizjattivi, programmi li għanna. Ovvjament fis sistemi li għanna fl-Europa hemm kwestjonijiet speċifiċi li jridu jiġu indirizzati permezz ta' azzjoni speċifika. Per eżempju, meta nitkellmu dwar il-programm għal konsumaturi. Dan huwa il-qafas li umbat permezz tiegħu aħna irridu eh, inwettqu l-azzjonijiet kollha illi irridu nagħmlu favur il-konsumatur ġifieri hemm ħafna sistemi, proċeduri rridu niżguraw li hemm ir-riżorsi l-istrutturi legali, l-bażijiet legali sabiex ikunu nistaw nieħdu l-azzjoni li trid tittieħed sabiex nilqu l-anijiet tagħna fuq l-aġenda għall-konsumatur. Propju għalhekk il-nies jitfixklu xi ftit kif nitfixkel jien fil-fatt dawn l-odot u l-istrumenti kollha li għandna. Imma jien qed nitgħallem u eh, hija kwestjoni li wieħed irid ikollu dawn l-affarijiet kollha għal ideħ sabiex imbagħad ikun jista' jieħu l-azzjoni illi ikun hemm bżonn li tittieħed. Is-sostenibilità punt li semmit is-Sinjura Rabti mod partikolari fil-situazzjoni li ninsabu fija, kullħat jitkellem dwar austerità, pressjonijiet soċjali li qed jinħassu. Jien naħseb li l-appoċ għal konsumatur qed isir mhux biss iktar rilevanti imma essenzjali. Rridu inkomplu ninformaw l-konsumaturi u rridu nizguraw li l konsumaturi ikollhom lodot kollha għad dispożizzjoni sabiex ikunu jistaw jamlu deċiżjonijiet sostenibli mhux biss għal dak li rigwarda il-protezzjoni tal-ambjent biex innaqsu l-iskart, imma anki sostenibilità tal-budget li huwa rilevanti ħafna llum, illum kulħadd irid jiex skont dak li jaqla u jagħmel l-iktar deċiżjonijiet għaqlin biex jixtri u jażel l-affarijiet illi jiflaħ jixtrihom. Għalhekk hemm bżonn illi jkun hemm informazzjoni affidabbli li tasal għand il-konsumatur. U importanti wkoll illi inkomplu nedukaw lil konsumaturi tagħna sabiex ikunu jafu kif għandhom jużaw l-informazzjoni li jirċievu. Naħseb eh, fil- passi kbar il-qoddim li għamilna f'dan il-qasam tul is-snin hija propju fl-informazzjoni. Fl-informazzjoni saru progressi kbar, l-informazzjoni li tinata lil konsumatur Imma ma rridux niqfu għaw, rridu nkomplu nedukaw lil konsumatur sabiex ikun jaf kif għandu jinterpreta, jifem u juża din l-informazzjoni. Propju għal bżonnijiet individwali ta' kull konsumatur U dinja xaħġa xi ħaġa li aħna se nkomplu naħdmu fuqha fil-Kummissjoni u propju blajnuna tagħkom tal-Parlament Ewropew se nkomplu naħdmu dwar l-organizzazzjonijiet li jaħdmu favur id-drittijiet tal-konsumatur, aħna u koll edin niprovaw in kabru il-kapacitajiet ta' dawn l-assoċjazzjonijiet fl-istati membri aħna nafu Jiena nżur ħafna stati membri u nitkellem mal-organizzazzjonijiet tal-konsumatur li kunem li kunem eh, li, li dawn l-assoċjazzjonijiet għandhom kapaċitajiet differenti mhux kollha jistgħu joffru l-istess livell ta' eh, protezzjoni u rridu niżguraw li f'kull stat membru il-konsumaturi jistgħu jsemmaw leħenhom meta nitkellmu dwar il-rimedju li jista jisib il-konsumatur, eh, irridu forsi edin naħsbu issa li dawn l-assoċjazzjonijiet li jaħdmu favor il-konsumatur ikunu involuti fil-proċess ta' rimedju. Bżon li ikollom iktar seta dawn l-assoċjazzjonijiet jina zort pajjiżi fejn dan diġà qed isir. U uh, din hija xi ħaġa illi naħseb illi nistgħu inkomplu nafsu fuqha organizzazzjonijiet tal-konsumatur privati, NGOs, etc. huma essenzjali mhux biss biex ikun hemm monitoraġġ xiera tas-sitwazzjoni, imma anki sabiex l-istati membri u l-inna li nfasslu il-politika il l-informazzjoni xirqa sabiex nkunu nistgħu nibbażaw id-deċiżjonijiet tagħna. Intom forsi ma tantx intom mitħla tiegħi hawnhekk f'dan il-kumitat bħal oħrajn fil-kumitati l-oħrajn, imma jiena kummissarju illi uh, ma tantx joġbuha ir-rapporti, jiena nippreferi il-leġiżlazzjoni. Il jiena kun irrid il-laħam, jiena ngħidilhom fejn il-problema, fejn is-soluzzjoni. Ħafna mistoqsijiet fuq il-ġustizzja u fil-fatt huwa minnu għaliex jekk f'xi parti tal-Unjoni Ewropea jkun hemm sistema tal-ġustizzja li ma taħdimx kif suppost, ikun hemm jinħass l-impatt ta' dan kollox, ikun hemm l-ekonomija li laqqas ma tkun taħdem għax ma jkunx hemm fiduċja għall-investituri u laqqas min-naħa tal-konsumaturi li se jiksbu id-drittijiet tagħhom. U din hija ir-raġuni għalfejn aħna fl-istati membri kollha uh, morna naraw fejn hemm id-djufijiet u sajnijom. U kif għal is-Sur xwab, hemm ċerti stati membri fejn is-sistemi ta' ġustizzja għan eh, umma għed jiġu sorveljati fil-Bulgarija, fil-Rumanija, per eżempju, minn xaġa oħra li forsi intom ma tafuwiex li fil- pajizi li għedin taħt program jiġifieri dawk il-pajizi li għandhom gwaj ekonomiku kbir li aħna batna esperti fil-ġustizja biex imorru hemmhekk fil-post biex jerġgħu jibnu mill-ġdid is-sistema tal-ġustizzja dan qed jiġri fil-Greċja, fl-Irlanda, fil-Portugal. Ġifieri issa aħna bdejna nibatu in-nies tagħna stess, anke fl-Italja issa huwa importanti li l-ġustizzja ċivili taħdem kif imess. Minajr il-ġustizzja ċivili ma jkun hemm ebda ċertezza legali u s-soċjetajiet tagħna ma jistawx jifunzjonaw sew. Din forsi ma tantx tisimgħu dwarha imma hija xi ħaġa li qed issir. Issa, hemm informazzjoni oħra nixtieq naqsam ma' forsi għadkom ma smajtux bija ma għall-ewwel darba f'leġislazzjoni importanti Ewropea hemm il-possibilità li l-organizzazzjonijiet li jaħdmu favur il-konsumatur imorru il-qorti għannom ta' konsumatur individuali. u dan jinsab fil-direttiva il-ġdida dwar il-protezzjoni ta' data. Taraw illi maħarriċi rapport twil imma hemm il-liġi Dan huwa mezz kif l-organizzazzjonijiet u assoċjazzjonijiet li għatmu favur konsumatur jistgħu jiġġieldu għadrittijiet drittijiet tal-konsumatur. Jiena rarament smajt informazzjoni zbaljata u affarijiet li ntqalu li mhux minnhom daqs fuq din il-biċċa il leġislazzjoni. Jekk is-Sinjura Kekeleki Eh, għandha raġun il-liġi hija liġi ħażina ħafna. Imma fortunatament is-Sinjura Kekeleki m'għandix raġun. L-ewwel net dan ir-regolament ma jmiss u ma jbiddilx ir-regoli nazzjonali anzi tfassal b'mod speċifiku għall attivitajiet transkonfinali. U hemmhekk hemm problema għaliex biss 6% tal-konsumaturi tagħna għandhom il-kuraċ illi jamlu dawn il-transazzjonijiet transkonfinali għax jibżaw. Għamnek għanna mux bis obbligu illi jazlu sistema oħra, imma il-possibilità li jazlu sistema oħra jekk jixtiequ f'każ ta' xiri transkonfinali. Issa, il-direttiva dwar il-drittijiet tal-konsumatur ġiet imdaħla fil-regolament il-ġdid imma id-direttiva dwar id-drittijiet tal-konsumatur tiffoka biss fuq tlieta mit-18 il-punti li hemm fir-regolament il-ġdid. Jiġifieri regolament il-ġdid immur l-in ħafna u jagħti ħafna iktar drittijiet mill-direttiva eh, għal-konsumatur. Per eżempju għal dak li rigwarda rimedji, għal prodotti difettużi, għal eh, periodu ta' notifika, għal konsumatur li kollu l-possibilità illi joħroċ mill-kontrat. Għalek, nissuġerixi illi il-nis jaqraw kollox u ma jaqrawx biss dawk illi jaqraw, jaraw fil-gazzetti. Signori, Sfortunatament eh, għadda il-ħin ma nix, ma kenix il-ħin għal-iktar mistoqsijiet. Il-kellima titkellem minn għal-mikrofonu. Skużani, imma jiena rrit nitkellem xaħa, najt xaħġa personali issa. Signora Redding, jiena il-proposta studjajta u flejta U hemm affarijiet li jgħidu li l-istati membri għandhom il-libertà li jimplementaw dan l-istrument eh, li huwa purament volontarju fil-leġislazzjoni nazzjonali tagħhom. u mbagħad hemm punt ieħor jgħid illi meta il-konsumatur jaċċetta dan l-istrument uh, li huwa fakultattiv, mbagħad ma jibqax japplika għalih ruma wieħed għalhekk m'hemm xejn fil-proposta jekk li tajt li jekk il-konsumatur jaċċetta dan l-istrument jista' jitlob ukoll il-protezzjoni ta' truma wieħed. Ġifieri hemm ħafna eh, affarijiet kontroversjali fiha ħafna kwistjonijiet legali li mhumiex ċari u hemm bżonn jiġu iċċarati. Grazzi. Iva, malaj malajr. L-ewwel net biex kulħadd iserraħ moħħu Il-Kumitat Ġuri se jorganizza erba smiħ pubbliċi fuq il-Common Sales Law u dan se jsir qabel is-sajf. Ġifieri kulħadd ikollu l-possibilità li jirċievi tweġibiet għal mistoqsijiet tiegħu. Issa l-ewwel net bħalma jiġri fid-direttiva dwar il-medjazzjoni se jkun hemm il-possibilità li dan jiġi implementat għal bieċa kbira tal-istati membri dan se jfisser iktar drittijiet minn dawk illi għandhom illum il-konsumaturi fuq it-tieni punt. Mandek raġun ir-regolament Ruma wieħed mhuwiex effettwat minn din il-liġi. Grazzi ħafna għal dawk il-mistoqsijiet, grazzi ħafna lil Eh, dawk kollha li huma involuti tal-li ġew u ħadu sem f'dan id-dibattitu meta jitilquna il-konsumaturi eh, nati il-mikrofonu lil kellima l-oħrajn għannom ta'kom nir-ingrazzja mill-qalb li żewġ konsumaturi tal-li ġew jitkellmu mana tal-li eh, rispondew il-mistoqsijiet tagħna aħna ħerqana illi nkomplu naħdmu magħhom u nistennew bil-ħerqa wkoll l-interventi tagħkom tul dal-għodu. Issa nistennew ukoll nirċivu dan il-qafas sabiex fih dan u aħna nistgħu naħdmu biex in eh, saħħu l-abilitazzjoni tal-konsumaturi, il-protezzjoni tal-konsumaturi fl-Unjoni Ewropea għal ħames snin li ġejjin Grazzi li l-komitnejn, sinjuri l-komissarji tal-li ġejtu. U tuna minuta biex nkunu nistgħu nirranġaw l-affarijiet fuq il-mejda għal seduta li jmiss. Uh, so, ladies and gentlemen, can we... Signori, nitlobkom terġaw isibu postkom biex naddu għal parti mis ta' smiħ tana. Sur Schwab Kjoġbuk. Biex inkomplu. Grazzi. Issa naddu għal punt li mis fuq l-agenda tagħna u issa nixtieq nagħti merħba lil eh, kellima mistiedna jiena mhux semmexxi il-konferenza kollha imma xorta se nibqgħu nżomm'ajnejja fuq l-affarijiet għaliex għandi erba' moderaturi mustaċuni. mill eh, ċentru għal riċerka konġunt, ġifiri għandkom erba mustaċuni kif imiss imse jmexxu il-bqija ta' din il-konferenza ta' dalodu. Għanna s-Sinjura Paola Testori Koġi li hija Direttur Ġenerali ta' DG għal saħħa u l-konsumaturi. Jina nishtiq nitlob li dawn il-persuni jollu jdejhom jiruna fej qegħdin u jikkonfermaw ukoll illi jixtiequ jitkellmu waqt il-partijiet li jmiss. Is-Sinjura Strosinska Which? Mela inti jmiss issa jekk tixtieq tintervjeni is-Sur Pietro Giordano mill-Organizzazzjoni favur il-Konsumatur tal-Italja. Għadu għaw? Iva? u s-Sinjura Cornelia Tausch u koll mill-Assoċjazzjoni għal Konsumaturi Ġermaniża. Mela, intom edin fuq il-lista jekk tixtiequ tintervjenu u l-idejkom u jekk hawn xi ħadd ieħor li jixtieq jintervjeni jew ibatu il xibiljett minn tagħkom jew eh, inkella uruna b'xi mod sabiex nindunaw bikom. Għaw ukoll eh, persuni mill-Parlament Ewropew illi jixtiequ jintervjenu li ovvjament aħna se nippreferuhom. Issa se nistieden qabel ma nati l-mikrofonu lil Pawla se nati l-mikrofonu lil Kriakos Trianta Filides li għamel ħafna xogħol fuq l-aġenda għal konsumatur natiħ ħames minuti biex jintroduċinna dan il-punt. Grazzi ħafna, President. Issa nafu li il-Kommissjoni dal-waqt se toħroġ il-dokument għaltinna li se toħroġ qabel ġunju u da se jsaħħaħ id-drittijiet tal konsumaturi. Dan ir-rapport kien preċedut minn servej tal-partijiet interessati kollha assoċjazzjonijiet tal-konsumaturi u konsumaturi infushom sabiex naraw fuq xiex kienu mħasbin u biex ukoll intejbu l-kwalità tar-rapport li issa qed jipprova jpoġġi l-konsumaturi fil-qalba tas-suq intern fis-sfond tar rekwiżiti ta' sostenibilità u l-bqija. Is-suq intern irrid jitwessa, jikber, imma fl-istess ħin irridu niżguraw li dan ma jsirx għaskapitu tal-ħaddiema, l-konsumaturi jew l-ambjent Għalhekk il-Parlament Ewropew u l-Parlamenti Nazzjonali se jkollhom iħarsu s-saħħa u l-benesseri ta' ċittadini kollha madwar l-Unjoni Ewropea sabiex ikun hemm possibilità aħjar għal konsum sostenibli. konsum tal-ikel iktar li sabiex nevitaw il-ħela, l-istrateġija għal konsumatur trid ukoll tinkludi il-fatt illi l-Unjoni Ewropea iffissat eh, limiti u għanijiet ta' tnaqqis tal-emissjonijiet tal-CO2 u eh, iċ-ċittadini wkoll irridu jkunu involuti biex aħna nilħu dawn l-għanijiet tal-istrateġija ta' Ewropea 2020 fejn aħna ma ninsewx is-16.3% tal- popolazzjoni li bħalissa qegħdin jgħixu fil-faqar. Il-konsumatur ħafna drabi ninsew li hu ċittadin u li hu klient u xerrej. Il-konsumaturi mhumiex kollha l-istess, hemm differenzi kbar bejnietom u mux il-kol kemmu ma jifmu il-liġijiet u drittijiet tagħhom fis-suq intern 495 miljon ċittadin, ovvjament li hemm differenzi u hemm ukoll inugwaljanzi li jridu jiġu indirizzati sabiex il-konsumaturi jsiru propju il-qalba ta' dakollu li namlu aħna rridu nsaħħu u ntejbu drittijiet tal-konsumaturi u ntejbu l-kwalità tal-informazzjoni li taslilhom irridu nofrulhom livelloli ta' eh, protezzjoni u nabilitawhom kif imessa biex ikun hemm sorveljanza xirqa ta' swieq u anke dak li hija infurzar hemm ħafna miżuri hawnhekk li qed eh, se jsaħħu id-drittijiet tal-konsumaturi meta wieħed iqis iż-żieda fil kummerċ elettroniku rridu nieħdu miżuri biex insaħħu l-fiduċja tal-konsumatur fil-kummerċ elettroniku u eh, ħafna li qed jgħidu illi hemm problemi fuq meta jaslu għal kumpens u hemm bżonn ukoll illi jsiru xi bidliet fis-sistemi lokali. Jekk aħna naraw il-Consumer Scoreboard 44% tal-konsumaturi qalu li mhumiex ċerti eh, xi drittijiet għandhom fil-transazzjonijiet eh, tax xiri transkonfinali U l-aħjar mod kif aħna nserħulhom moħħom lil dawn huwa li nagħtuhom iktar informazzjoni sabiex eh, anki dwar il-livelli tal-prezzijiet sabiex il-konsumaturi jistgħu qabluhom. Iċ-ċittadini jridu jkunu jafu xi drittijiet għandhom imma wkoll xi dmirijiet għandhom u jaraw ukoll illi dawn ikunu rispettati anki id-data um, personali tal-ċittadini tagħna trid titħares kif imiss il-protezzjoni tal-konsumatur twassal ukoll għal sikurezza tal-prodotti u servizzi u aċċess għal dawn is-servizzi u prodotti. Iktar sikurezza għal dak li huma il-prodotti u iktar attenzjoni lil gruppi vulnerabli bħat-tfal u l-anzjani li minn natura tagħhom stess huma iktar vulnerabli. Dan irid imur id fit mal-tfassil tal-politika sabiex naraw li ċittadini tagħna ma jkunux esposti għal prodotti perikolużi u l tfal ikunu wkoll imħarsa minn riklamar għarriqi. Naraw illi iċ-ċittadini kollhom aċċess għal prodotti u servizzi. Rridu naraw illi il-regoli ikunu miktubin b'tali mod illi dawn il-prodotti u servizzi ikunu aċċessibbli għal kulħadd irrispettivament mill-età u mill- jekk għandhomx disabilità jew le, jekk mhux anzjani jew le, dan jottu kollha servizzi finanzjarji. Uh, jistaw jamlu per eżempju ta' investiment uh, eh, zbaljati dawn fil-qasam tal-investimenti finanzjarji, servizzi finanzjarji u kollem bżon ta' ħafna informazzjoni. Aħna irridu nibnu fiduċa u iktar trasparenza f'dan il-qasam ta' kummerċ u ninkludu kol il-protezzjoni tal-konsumatur f'kull fazi u nizguraw ukoll li s-sikurezza tal-prodotti hija xi ħaġa li natuwa ħafna importanza u sorveljanza tas-suq hija l-aħjar mod kif nistgħu niksbu dan kollu. Tajjeb, grazzi ħafna. Kuntent li kellna din l-opportunità biex nqajmu dan il-punt u ndaħlu dan ix-xogħol f'din is-sessjoni importanti. Issa il-kellima jimmis mill-Italja. Grazzi Malkin. Din is-sessjoni ħan nitkellmu dwar sikurezza tal-konsumatur. Meta nitkellmu dwar is-sikurezza din hija rekwiżit bażiku għal kwalinkwa politika tal-konsumatur. U s-sikurezza hija sikurezza tal-prodotti tal-konsumatur, tal-ikel u hija sikurezza tas-servizzi. Din is-sena ser nippreżentaw reviżjoni tal-Direttiva Ġenerali tal-Sikurezza tal-Prodotti fejn nagħtu ħarsa lejn is sorveljanza tas-suq. Din hija fondamentali. Għaliex? għax mhux biżejjed li jkollna regoli, rridu niżguraw li dawn regoli jiġu forzati u rridu niżguraw ukoll ikun hemm kunem kontroll. Għaldaqstant fid diskussjoni tal-lum ser naraw jekk hemmx punti importanti li rridu nagħtu ħarsa lejhom għat-tisħiħ tas-serveljenza tas-suq. Anke s-sikurezza tal-ikel nista' ngħidilkom li l-Ewropa għandha rekord li għandha tkun gburija bija. Aħna wieħed mill-iktar imkejjem fid-dinja li għandna l-iktar sikurezza għolja għall-ikel. Ir-rwol tagħna huwa li nagħmlu reviżjoni tal-leġiżlazzjoni tagħna biex niżguraw li nkunu li konna l-iktar għarfin għolli u l-iktar standards għolin. Nibdow billi naddu l-kelma li sinjura Kristel Xaldemose minn Diġi Imko li kienet mill-Kumitat Imkor li kienet il-rapporter fuq direttiva ġenerali għas sikurezza tal-prodotti u sorveljanza tas-suq, rapport li qegħdin natuħ daqqatajn bir-reqqa sabiex inqisu l-pożizzjoni tal-Parlament ukoll fil-proposta li jmiss. Kristelli kjoġbu. Eh. Grazzi ħafna. L-ewwel nett nixtieq ngħid li dan ismiħ huwa importanti ħafna għalina sabiex nkunu nafu li ma oqsma rridu nifukaw aktar fuqhom fil-ġejjini fir-rigward il-protezzjoni tal-konsumatur mod ġenerali fis-suq intern. Jiena dan l-aħħar, din l-aħħar sena bdejt nifoka fuq il-sikurezza tal-prodotti u sorveljanza tas-suq. Kont qed naħdem fuq il-qafas leġislattiv ġdid għal pakket ġdid xi sena ilu u kontrapporter kol għal rapport hawnhekk fimko għal reviżjoni tal-direttiva ta' sikurezza ta' prodotti. Nixtieq nibda billi ngħid li jiena naħseb li s-sikurezza għal konsumaturi tagħna mhix kwistjoni ta' volontarjetà jeħtieġ li tkun obbligatorja sabiex bekk nizguraw li l-prodotti fis-suq intern ikunu siguri u għanna bosta strumenti biex nizguraw li dan ikun il-kas. Hawnhekk fil-Parlament Ewropew nissuġġerejna lill-Kummissjoni li għandna nagħmlu reviżjoni ta' malajr ta' din id-direttiva tas sikurezza tal-prodotti għaliex dan il-qasam nistgħu ntejbu l Iżda personalment id-direttiva tal-ġenerali ta' sikurezza tal-prodotti miex l-unika għodda li rridu nagħtu ħarsa leha. Jiena nixtieq nisħaq li jiena mħasba ħafna dwar is-sorveljenza tas-suq fuq is-suq intern, suq l llum. Għaliex il miex mhix ta' jibnija, iżda qed naraw li l-istati membri mhux qegħdin jinfurzaw dawn id-direttivi u jimplementawhom mod xieraq, mhux biżejjed u mhux malajr biżejjed. U din hija ta' tħassib għalija, għaliex jekk ma jkollokx sorveljenza tajba tas-suq, ikun hemm min qed jisraq bil-prodotti jipprova jkun qarri imma jinqabdux unbat prodotti perikolużi jispiċċaw fidejn il-konsumaturi tagħna u dan mhux biżejjed jeħtieġ li jkollna aktar sorveljanza sabiex bekk il-konsumaturi kun jistgħu jafdaw il-prodotti fuq is-suq intern. U jiena nemmen li għandna ntejbu dan il-punt. Naf li dan il-qasam huwa ta' kompetenza tal-Istati membri iżda xorta waħda Nemmen li meta nitkellmu dwar l-aġenda tal-konsumatura snin li ġejjin, jeħtieġ nagħmlu xi ħaġa aktar biex intejbu sitwazzjoni fl-Istati membri. U dan nistgħu nagħmluh bil-leġiżlazzjoni, koordinazzjoni aħjar, biktar użu aħjar ta' riżorsi, iżda nemmen ukoll li għandna npoġġu aktar pressjoni għalila fuq l-istati membri mux li ma jkunux qed jagħmlu biżejjed. Xi kultant naħseb li nistgħu nużaw lodot ta' tħammir il-wiċċ u li nsemmu l dak li jkun li jkun qiegħed ikun jġibru ħażin fuq is-suq waħdini. U l-messaġġ tiegħi llum huwa li s-sikurezza mhix volontarja rridu nagħmlu xi ħaġa, nistgħu ntejbu leġislazzjoni iżda ċertament nistgħu ntejbu l-infurzar u s-sorveljenza tal-prodotti. U din hija xi ħaġa meħtieġa ħafna. Għalhekk nappella lill-Kummissjoni u l-kollega hawnhekk fil-Parlament li għandna nagħmlu xi ħaġa f'dan il-qasam u anke lilek, eh, Kummissarju. Naf li inti qed eh, tagħmel xaħġa dwar dan, Kummissarju Dalli, u naf li aħna qed nagħmlu xi ħaġa ma mhix biżejjed, hija kwistjoni ta' fiduċja, kwistjoni ta' sikurezza tal-konsumaturi u għalhekk jeħtieġ li nkunu soda fl-approċċ tagħna. Dak huwa l-messaġġ tiegħi għalikom illum. Grazzi ħafna. Aħna ħan nieħdu l-ideja tiegħek ta' tasħiħ tal-koordinazzjoni fil-awtoritajiet tal-konsumatur għaliex l-istrument tagħna huwa li ntejbu l-koordinazzjoni u l-kooperazzjoni fuq livell Ewropew. Issa ngħaddi l-kelma lil Vandenbrag li huwa responsabbli għal kura tas-saħħa f'Business Europe. Grazzi ħafna. Business Europe Huwa grat ħafna l-opportunità li għandna biex nitkellmu f'dan ismieħ tant importanti. L-ewwel net nixtieq nikkonferma li dak li qalet eh, tal-Sinjura eh, Xaldemos, l-sikurezza tal-konsumaturi u tal-prodotti mhix xi ħaġa fakultattiva iżda xi ħaġa importanti għax twassal il-fiduċja ta' ċittadini tagħna. Iżda tagħmel suċċess anke negozja għax negozju trid il-konsumaturi li ġeneralment jafdaw il-prodotti u l-kumpaniji jimportom ħafna dwar l-immaġni u l-isem minnom tal-kumpanija tal tagħhom. Hemm ħafna sogri ta' responsabilta marbuta ma' prodotti li ma jkunu siguru jiddaħlu fis-suq U għalhekk m'hemmx dubju li n-negozji qed jarfu li l-sikurezza tal-konsumatur huma xi ħaġa hija xi ħaġa importanti. U din tittaħdem ukoll għan-negozji. Proporzjonalità, armonizzazzjoni, livell indaqs, ċertezza legali u flessibilità. Fir-rigward il-proporzjonalità, mux qed nitkelmu dwis dwar proċeduri amministrativi, iżda anke dwar il ta' sikurezza din hija importanti iżda mhix xi ħaġa li ħataqa' mis-sema. Xi kultant jgħidu eh, n-nies li m'hemmx ma stax tagħmel kompromess ta' sikurezza, iżda ma naħsibx li din hija miżejjed eh, bir-reqqa. Is-sikurezza hija importanti fil-ħajja ta' kuljum u li kieku dan mhux minnu eh, kieku ħadd ma qiegħed hawnhekk, ħadd ma kien jimur fit-traffiku dalodu, ħadd ma kien ħajkun lest li jiperikola ħajtu sempliciment biex idur mal-sikurezza. Mal u naħseb li dan huwa rwol importanti li għandha sikurezza. Sikurezza hija xi ħaġa importanti iżda l-livell ta' sikurezza hija għażla politika. U naħseb li stal politiċi li jagħmlu din l-għażla għaqlija fuq livell politika daħluha fil-liġi un mbagħad fidejn dawk tekniċi inkluż anke l-autoritajiet tas-suq f'livell livell nazzjonali biex tifmu magħhom kif nistgħu niksbu dan il-livell ta' sikurezza. U li nistabilixxu livell ottimu huwa xi ħaġa li tieħu minnaħa u titlef minnaħa l-oħra għandek l tal-konsumatur eċċellenti, bħal per eżempju tnaqqis ta' fatturi u aspetti ta' prodotti, forsi zidit fil-prezzijiet, mbagħad jiddependi skont kemm ikun bilanċat il-prodott jista' jkun hemm tnaqqis ukoll ta' kompetittività jew negozju. U fuq il-benefiċċju mbagħad għandek it-tnaqqis ta' sogri, iżda sogri jista' jkunu kbar jew żgħar. L-ewwel nett ħsara li tista' ssir tista' tkun kbira jew żgħira, iżda anke l-possibilità ta' li tiġri ħsara tista' tkun kbira jew żgħira. Kulħadd ikun lest iħallas prezz soli biex inneħħi riskju sostanzjali, iżda ħadd ma jkun lest li jħallas prezz soli biex innaqsu sogri baxxi. U dan huwa importanti għal konsumatur minkejja li hemm sogri involuti anki iżgħar. U dan wassalni għal kondizzjonijiet l-oħrajn. L-ewwel nett għandna bżonn regoli uniformi li jiġu applikati b'mod uniformi fis-suq. Dan jirrikjedi li l-istati membri jkollhom kollom sorveljanza fuqhom biex jiżguraw dan jiżgura li jkun qed jimplementaw dak li qed jgħidu li ħajimplementaw. Hemm bżonn ta' proċeduri legali għax inkellem issa taħdem ma' kumpaniji. Elementi ieħor importanti u grat li s-Sinjura Xodda Moza għajmed dan il-punt li tqajjem il-GPSD li s-saħħu dan mhux importanti biss għal koerenza u l-ċarezza tal-direttiva Eh, tal-GPSD u anki għall-ċarezza tal-qafas legali iżda importanti wkoll. Il-prodotti armonizzati li huma konformi taħt l-NLF u taħt il-direttiva konċernata ma redux ikunu soġġetti għal rekwiżiti addizzjonali taħt il-GPSD jekk ma jkunx hemm differenzi kbar fis-suq għaliex inkellem bat il-GPSD mbagħad ikun utli hemm. L-aħħar iżda mhux l-inqas diġà bosta drabi intqal dan il-punt u kuntent li smajtu li rridu ngħidu darba dejjem li nfurzar sot huwa essenzjali biex joħloq livell indaqs iżda anke biex nevitaw li l-leġiżlazzjoni tagħmel il-kontra da dak li nimmiraw li tagħmel. Jekk inħallu lil dawk il-kummerċanti qarrieqa jaddu għal-ixxa billi eh, komplu jagħmlu l-prassi tagħhom palli kieku xejn dan ħaj wassal l-żvantaġġ il-konsumaturi u negozjanti oħra. Allura rridu nkomplu nagħmlu aktar. Grazzi ħafna. Issa nad il kelma lil Jan de Koning, President tal-Enforcement Forum għal ehm, sikurezza tal-konsumatur. Grazzi ħafna, l-odwa tajba sinjuri. Għan prova nżom fil-qosor, nkun konċis. Dan mhux il-bidu tal-slide, jgħid il-kellim. Għandkom uh, slide biex tkunu tistgħu segwa. Is-sikurezza tal-konsumatur hija importanti, jiena wieħed minn dawn l-uffiċjali ta' sorveljanza tas-suq li semma bosta drabi b'din il-laqa, iżda l-ewwel net hemm l-inqas slide importanti biex tiftakru min jien Jek tiftakru minn tal-inqas li jena attiv bħala sorveljanza tas-suq bħala uffiċjal fil-Belġu mill-1996 dan ikun biżejjed. Jiena hija tawn u t-nirrapprezenta ProSafe li huwa l-forum ta' forzar ta' sikurezza tal-prodott fl-Ewropa li hija organizzazzjoni zaħira magħmula minn ħafna uffiċjali fl-Unjoni Ewropea fil qasam ta' tal-fiż-żona ekonomika Ewropea Twaqqafna fl-1990 u mill-2006 aħna pjattaforma għal proġetti Ewropej għal sorveljanza tas-suq għal sikurezza tal-konsumaturi. Lan tagħna jew l-istqarrija ta' missjoni tagħna hija li niffaċilitaw l-kooperazzjoni bejn l-uffiċjali tas-sorveljanza tas-suq biex intejbu l-sikurezza tas-servizzi u l-prodotti. Għal sorveljanza tas-suq. L-sorveljanza tas-suq hija importanti ħafna mhux biss biex ikollna prodotti siguri fuq fis-suq, iżda dan huwa biss aspett wieħed mit-tliet aspetti importanti għalina. Iżda tistgħu tappoġġaw ukoll li dan huwa importanti biex joħloq livell indaqs għall-industrija u biex jiżgura il-moviment ħieles tal-prodotti. Is-sikurezza tal-konsumaturi jiena ngħid li hija dritt tal-konsumaturi biex noħolqu livell indaqs u anki prodotti siguri iwassal għal fiduċa fost il-konsumaturi li ovvjament hija xaġa li nistgħu nużaw fiħdan l-Unjoni Ewropea u tkompli tibni s-suq intern. Xinu ma l-isfidi u l-għanin għall awtoritajiet tas sorveljenza tas-suq? L-ewwel net li jippruvaw joħolqu konsistenza fil-interpretazzjoni bħal pereżempju ta' definizzjonijiet obbligi u riski konsistenza sabiex bekk f'kull stat membru jiġi interpretat bl-istess mod. Jeħtieġ ukoll li naqsmu riżorsi fost l-istati membri, hemm stati membri li għandhom ħafna riżorsi umani, oħrajn għandhom riżorsi materjali jew riżorsi finanzjari, u allura dejjem huwa importanti li niġbru kollox flimkien u nużaw din il-kapaċità. U rridu nkomplu nibnu il-kapaċitajiet għall-testjar il kapaċitajiet għall testjar il irridu noħolqu l-esperjenzi u noħolqu l-aqwa prassi biex jintużaw madwar l-Unjoni Ewropea. Biex namlu dan, aħna sodisfatti ħafna li rċevejna fondi mill-Kummissjoni Ewropea mill-2006 u aħna gburin kemm xejn nistgħu ngħidu li trasformajna il-kooperazzjoni Ewropea permezz dan. Kenna 19 l-attivitajiet ta' prodotti f'dawn l-aħħar ħames snin kollha bazzjonijiet konġunti fejn parti kbira tal-istati membri ħadu sem u tipikament 20 stat membru ħadu sem. Kuntent ħafna nista' ngħid li kull stat membru minn tal darba ħasem f'azzjoni waħda u għalhekk kulħadd qed jiġi involut. U dak li identifikajna b'dawn l-azzjonijiet konġunti huwa l-ħtieġa għal koordinazzjoni ewlenija fuq il-livell Ewropew u aħna jidrinna li hija raġonevoli, fattibli u mod prattiku biex niżguraw is-sorveljenza tas-suq. Wieħed mir-riżultati ta' dan huwa li qed nieħdu pjaċir li sem programm eh, tal-livell Ewropew għal dan. U aħna qed naħqu wkoll għal kooperazzjoni maċ-Ċina. Slide oħra, forsi ma tantx tidher ċara, iżda aħna minna ħafna xogħol għalhekk hemm tipa daqshekk żgħira fuq l-slide dawn huma l-attivitajiet ta' prodotti li għamilna, nsemmi uħut mill dawk l-iktar reċenti, dawk il-prodotti li jappellaw għatfall, li metaw l-ikel, l-ibsit ta' parsi għatfall, laser pointers, slilem eh, u l-bis uħra. Mbatem sambeds, solariums, il-baby walkers u anke ħafna xogħol fuq l-elmi u fuq il-ġugarelli. Waħda mit-talemiet li tallimna minn din is-sorveljanza tas-suq u għal l-ewwel nett is-sorveljanza tas-suq hija mitluba bħalma smajtu llum mill-industrija u anke mill-konsumaturi bl-istess mod. U ir-riżorsi umani u materjali mitfuqa f'keffa waħda toħloq aktar sorveljenza tas-suq aħjar. U l-kooperazzjoni jekk tkun bħal dik li hija meħtieġa tkompli tal-linja l-interpretazzjoni u l-implementazzjoni. U għalhekk mhux se twassal biss l-koordinazzjoni tal-rekwiżiti għall-implementazzjoni għal kif ħan namlu l-affarijiet iżda anke fuq kif ħan aġixxu. U għalhekk sorveljanza tas-suq effettiva hija waħda koordinata u l-ħtiġijiet. Naħseb li hemm żewġ ħtiġijiet bażiċi. L-ewwel nett irid ikollna standards komuni Ewropej għassu l-venjenza ta' suq, xinu ma' sanzjonijiet, xinu ma' proċeduri, xinu ma' frekwenzi ta' spezzjonijiet. Franza per eżempju tajt li kull produttur u kull ehm, intrapriza tiġi verifikata darba minn tal-inqas tliet snin. Dan huwa kalkolu bażi importanti għas riżorsi tagħna u għandna bżonn bażi legali Ewropea għal sorveljanza tas-suq koordinata. Biex dan jaħdem għandna bżonn bażi finanzjarja u impenn fuq medda twila ta' żmien. Għalhekk dan ifisser entità ta' koordinazzjoni appoġġata finanzjarment. Grazzi, grazzi ħafna, grazzi tal-ismajtuni. In fact, I would like to remind that many of the joint actions Grazzi ħafna fad nixtieq nfakkarkom li ħafna mill-azzjonijiet konġunti fl-aħħar mill-aħħar riżultaw f'xi miżura tal-komunità bħal pereżempju għall-lighters jew inkella dwar l-adozzjoni tal-istandard speċifiċi. Jina għandi lista ta' kellima, iżda ser nippermetti biss minuta lil kull kellim eh, għaliex inkella ma żammux mal-ħin. L-ewwel is-Sinjura Slovitski. Idea? Yes. Go ahead. Do Okay. Thank you, sorry. Um, Thank you. Um, this is my... Grazie, Nina, mistoqsija għal-moderatur, eh, direttore generale. Inti kellimt dwar l-ikel fl-introduzzjoni tiegħek, tista' tgħidin eżattament kif l-ikel jidħol fl-istrateġija tal-konsumaturi u forsi jekk hemm xi azzjoni li ser tittieħed fuq il-profili tan-nutriment tal-ikel jew inkella novel foods. Grazzi nisimaw il-kelima kollha mbagħad ikonna risposti. Sur Giordano. Mhux jagħtaw iżda jixtieq eh, jitkellem għal waqt l-aħħar sessjoni. Il-Sinjura eh, Stawx. Is-sessjoni li miss. il sinjura Giovanni. Grazzi. Jina apprezzajt Eh, l-enfasi fuq eh, l-infurzar u il-koordinament kif għal id-direttur ġenerali. Ovvjament dan kollu jfisser ukoll li jkun hemm koordinament ma' min qed jaħdem f'dan is-settur l-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi. Nixtieq nagħtikom xi eżempji Per eżempju, għal 40 sena qed naraw nagħmlu testijiet ta' tqabbil tal-prodotti u ovvjament hemm parametri eh, ħafna parametri fosthom hemm sigurtà wkoll. Fl-aħħar sena aħna f'safna affarijiet li sibna, sibna sitt prodotti li kienu perikolużi eh, f'ħafna kategoriji eh, mill-helmet, ta' deodorants, il-bwiq tal-ilma, u uh, affarijiet uh, li jintużaw uh, fid-dar, appliances tad-dar aħna irnexxilna nirtiraw missu dawn il-prodotti perikolużi. Allora n mistoqsija i. Għalfej, Eżempju pozittiv minnaħa l-oħra mbagħad hemm li mindu taħalet fis seħġa ġewwa pajjiżna direttiva għal prodotti jiżina fis-suq mill-2007, aħna rnexxielna namlu 130 avviż l-autorità li jtieħu ħsieb li mbagħad intervjenit f'madwar nofs il-każijiet. U f'dan il-każ Nistaw naraw eżempju tajjeb ħafna ta' kif nistaw naħdmu l fl flimkien biex intejbu eh, dawn id-distorsjonijiet tas-suq. Iżda biex insemmi t-tielet punt li ġi wkoll nsemmi eh, mill-membru parlamentari ktar kmini, eh, naħseb li l-Kummissjoni tista' tagħmel ħafna iktar permezz ta' aktar pressjoni fuq l-istati biex tiggarantix li jkun hemm infurzar iktar b'saħħtu ehm, mhux sempliċement infurzar, iżda infurzar iktar b'saħħtu. Għaliex, kif għamlet per eżempju id-Dapol, l-autorità tal-ħarsien Italjana għal-ksur tal-liġi fuq il-garanzija tal-konformità, naħseb li li miex bis fustjoni tal-Italja, zda għadda tal-Europa u koll, grazzi. Is-sur Jewel, ikjoġbok. Grazzi. Nixtieq nitkellem fis-sessjoni li jmiss. Tajjeb ħafna, is-Sinjura Martin Ray. Thank you. Um, very short. Uh... Grazzi fil-qosor ħafna jiena kont ser insemmi. Awjat, awjat. Edha jiena Sur Harber. Xi attivitajiet tal-assoċjazzjonijiet tal-konsumaturi eh, kopru ħafna minn dak li hemm niżel hawnhekk, formazzjoni edukazzjoni, servilenza tas-suq, assistenza legali, rappreżentazzjoni legali, Eh, u pajizi pajjiżi wkoll il-collective redress u għanda dan stant aħna qegħdin nagħtu poteri nagħmlu empowerment lill konsumaturi. Ista aħna sfortunatament u ħafna assoċjazzjonijiet ġew l-Ewropa qegħdin eh, nippruvaw eh, niġġieldu biex biex biex ngħixu għaliex kien hemm ukoll ħafna pajjiżi li ntlaqtu mill-kriżi tas-sistema finanzjarja u fl-istess ħin il-gvernijiet ippruvaw jerġgħu jattivaw il-gvernijiet Eh, il-banek, iżda l-importanza tal-istrateġija tal-konsumaturi qegħdin jiena l inqas importanta. Ehm, sirna inqas importanti aħna. Il-budget tal-konsumatur tal-Unjoni Ewropea huwa żgħir ħafna żam qabel mal-budget tal-ġustizzja, allura kif aħna nistgħu nevitaw milli nisparixxu għal kollox minn eh, bħala assoċjazzjonijiet tal-konsumatur. Kif nistgħu nerġaw nagħtu ħajja mill-ġdid lil dal-baġit tal-konsumatur li qegħdin jinqerdu? Grazzi. Grazzi. Ma nafx jekk għal din is-sessjoni jew le il-Sinjura Keleleki. Grazzi ħafna, Signor President. L-ewwel nishtiq nkellem l Business Europe nikjerifika. Għaliex hemm xi ħaġa dwar is-sigurtà tal-konsumaturi u għameħtieġ il-prodotti jkunu sikuri u l-istennijiet tal-konsumaturi u l-responsabilitajiet li n ċittadini għanna nieħdu ssibhom. Xi tfisser eżattament però din ir-responsabilità lejn iċ-ċittadini? U t-tieni ħaġa u din hija mistoqsija għall-Kummissjoni. Fir-reviżjoni ta' direttiva għal prodotti ġenerali, direttiva għasigurità ta' prodotti ġenerali, għana tlabna għal eh, kapitlu separat li analizza prodotti eh, tal-iskola li reċentament kienu ġugarelli. Aħna ser ninkludu wkoll il-prodotti tal-iskola f'dan il-qasam bħala parti mill-istampa ġenerali tas-sigurtà tal-prodotti bl-istess dispożizzjonijiet kif jiġu applikati għal ġugarelli. Issa fir rigward tal-ksur tal-aki tal-konsumatur, aħna nitkellmu dwar il-prinċipju eh, tal-proporzjonalità. U forsi issa wasal iż-żmien biex aħna nżommu f'moħħna li dawn il-kastigi jintużaw bħala deterrent. Għaliex? ikun hemm ħsara li ssir li mbagħad ma tistax issewwiha. Eżempju, jekk inti tmut għaliex inti tieħu xokk minn eh, ħadida tal-modija ħażina li ma taħdem sew, ovvjament ma tistax tagħti kumpens. U naħseb issa wasal iż-żmien li jkollna sanzjonijiet li um, ikunu ta' deterrent, grazzi. Okay, thank you very much. Grazzi ħafna. Għaw xi membru tal-Parlament Ewropew li jixtieq jintervjeni? Jekk le, jiena ser nibda nirrispondi l-mistoqsijiet li tal li kienu għal-Komissjoni, Sir Ħazinski, kif jidħol li kell fil-agenda tal-konsumatur? Meta aħna nimmaġinaw l-agenda tal-konsumatur fil-fat eh, il-Komissjoni għalet li titkopri il-prodotti kollha u servizzi kollha li jolqtu il- ħajja tal-konsumaturi għal daqsan taħna unek eh, inkludejna l-politiċi tagħna fuq il-prodotti tal-ikel. U l-affajt l-għorri għadam xasum għal-qasam tal-ikel. Il-level ta' regoli tagħna l-infurzar tagħna huwa tajjeb ħafna mod partikolari. Kienem mistoqsija dwar il-profil tal-nutriment tal-ikel aħna iva se nagħmlu proposta fil-futur qarib tini eh, punt minn għaddi Sinjor Krisi Giovanni, inti semmejt eh, eh, kwistjoni ta' prodotti li jinsabu fil- uh, fissuq li skontent huma perikolużi. U importanti li tkellem l-autoritajiet nazzjonali tiegħek li huma l-autoritajiet nazzjonali li jridu jagħmlu il-sistema tal-arreta rapida. Huma jridu jagħmlu din in-notifika u naħseb li l-awtorità Taljana eżaminat il-każ jekk ma reaġixxewx Eh, ifisser li taħt ir-responsabilità tagħhom ma kienx hemm problema. Fir-rigward l-appoġġ għall-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi jiena naqbel. Hemm problema issa situazzjoni ekonomika biex nżommu nagħtu vuċi b'saħħitha lill konsumaturi u nżommu din il-vuċi b'saħħitha. Aħna fuq livell Ewropew nibqgħu nippruvaw nibqgħu nappoġġaw il-assoċjazzjonijiet tal-konsumaturi fil għafas finanzjari se nibqgħu nżidu l appoċ għall assoċjonijiet tal-konsumaturi nistgħu nitolbu li l-Assoċjazzjoni tal-Konsumaturi fuq livell nazzjonali jiena taw koll appoċ għaliex ovvjament fil-finanzjament tagħna aħna niffinanzjaw dak li huwa fuq livell Ewropew. U l-aħħar mistoqsija ta' Sinjora Kirileki jekk hux ser ikun hemm ehm, ehm, jiġu koperti u il-prodotti tal-iskola il-direttiva tal-prodotti ta' ġenerali għas sigurtà E waħda ġenerali għal daqstant hemm direttivi speċifiċi għal kategoriji speċifiċi bħal eżempju l-ġugarelli u għal daqstant irridu naraw forsi jekk hemm nix nagħmlu wieħed għal prodotti tal-iskola. Kien hemm ukoll mistoqsijiet li l-kelliem l-oħrajn ma nafx jekk Business Europe jixtiqux iżidu xi ħaġa dwar mistoqsijiet, mistoqsijiet ikjoġbok Business Europe. Iva, grazzi ħafna. Kien hemm din il-mistoqsija dwar eżattament xi tfisser responsabilità ċittadini. Jiena naħseb li jiena tajtkom eh, raġunijiet eh, ta' negozju għalfejn il-negozji rridu l-prodotti jkunu sikuri, musa not nirrepeti, iżda fir rigward ta' responsabilità lejn iċ-ċittadini. Fortunatament ngħixu f'soċjetà fejn ħafna nies eh, ma jsirux kriminali la darba eh, jitlu fin negozji ġviri la darba jindunaw il-prodotti tagħhom jomx sikuri eh, u li ser ikollhom konsegwenzi fuq ċittadini oħrajn. Pero eh, Però ovvjament ma tistax tigarantix li dawn jagħmlu ħdejjem. Din hija xi ħaġa li hija marbuta mal-kultura u għandha stant is-sorveljanza tas-suq hija tant importanti li importanti li koordinaw u kol mux bis dan il-su Ewropew iżda u kol uh, flimkien ma' reġuni oħrajn u awtoritajiet oħrajn ta' sorveljanza tas-su għaliex il-katina tal-provista u ta' ehm, ta' trasportija globali llum. Jiena naħdem għal kumpanija li eh, tatini taħriġ ta' l-etika ta' negozji ehm, ta' bil-fors kull sena u għal dastant aħna għalek natu din l-importanza li n-responsabilità li n-ċittadini. Grazzi. Okay, just a, a small word on... tejn dwar il-mistoqsija li kienem dwar l-organizzazzjoni tas-su, servilenza tas-su, l-organizzazzjoni tal-konsumaturi, ovvjament aħna ma nisimgħux biss negozji l-organizzazzjoni tal-konsumaturi wkoll, nkunu grati meta nirċivu informazzjoni mir organizzazzjonijiet tal-konsumatur fuq prodotti li jafu jkunu mhux sikuri. Kif diġà intqal ehm, sistema rapida mbagħad għandha tieħu ħsieb ta' dan ehm, jekk problema tinsab fi stat membri u miżuri jittieħdu anke f'oħrajn. Kif diġà tqal is-sanzjonijiet li aħna għandna nieħdu għandhom ikunu effettivi, diswazivi u proporzjonali u dan ifisser li aħna m'għandniex mm, bil-forz dejjem niġbru lura l-prodotti iżda jkollna għatta miżuri li jkunu possibbli bħal pereżempju nirtiraw eh, prodotti, naqsu fil-produzzjoni, informazzjoni lil konsumaturi il-pubbliku, ecc. Ġifiri, mux dejjem ikun azzjonijiet li jidru ħafna dawn, ġifiri, mm, kinti ma tindunax li kienem sorvilanza ta' suq ma jfissirx li xej ma kien ġara. Grazzi, sinra xalli mozi, tix tejt kelmtejn tal aħħar Grazzi ħafna. Jiena naħseb li sa konvinta iktar minn qatt qabel li aħna għandna għodda x'namlu biex x'nużaw biex intejbu s-sistema li tagħna nagħmlu permess koordinazzjoni, dialogu, eċċetera. U naħseb li għalissa għandna nimxu l qudiem u naġlu xi ftit iktar, grazzi. Grazzi ħafna. Kemm tejn tal-aħħar biex nassiguraw li jkun hemm sigurtà tal-konsumaturi jridu eh, regoli u infurzar. Eh, nadilek il-kelma Marko. Paola, grazzi. Um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 Importanti l għana um, François Lebaj, Direttur Ġenerali għal eh, Digital Ġustizja, Drittijiet Fundamentali u Ċittadinanza, un bad ċi mm, punti amministrativi min rrit jitkellem dwar dawn is-sessjonijiet jew iktar tard, eh, jekk tixtiequ ibatulna nota jew business card tagħkom jgħidulna minn intom il-min tirrappreżentaw u f'liema sessjoni tixtiequ tikkontribwixxu għaliha it-tim tiegħi ġewana u Bjanka qegħdin jagħmlu lista ta' nies li jixtiequ jitkellmu u mbagħad il-membri parlamentari ovvjament ukoll ser ikunu mistiedna biex jipparteċipaw ukoll kieġabkom, ibqaw batunna il-messagġi tagħkom biex ikonna ħafna partiċipanti kemm jista' jkun jekk joġbok. Grazzi ħafna, Malkim, jiena grata li qiegħda hawnhekk u li nista' niddiskuti fuq aspett partikolari tal-aġenda tal-konsumatur li ovvjament hija l-leġiżlazzjoni mhux biss il-leġiżlazzjoni iżda wkoll l-infurzar. Il-leġiżlazzjoni għaliex ovvjament il-konsumaturi nbidlu nbidlu ħafna wkoll minn żmien għal ieħor għaliex l-aġenda diġitali l dinja digitali kontribuxiet għal konsumaturi li jaġixxu mod differenti ħafna u għal daqstan nishtiqu għanna nsaqsu li nafusna mistoqsija jekk għanniex nibdlu il-leġislazzjoni tal-konsumatur u din tista tkun waħda mill-sfidi tal-aġenda tal-konsumatur. Umbat, u għatajab ħafna li konna leġislazzjoni b'saħħita u iżda ġnu saqsu li nafusna l-mistoqsija dwar l-infurzar il-Viċi President Redding diġa diskuti din il-kwistjoni ma'kom dal-ħodu, iżda jina naħseb li jkun utli kieku nerġaw eh, morru l-ura diskutu din il situazzjon Emma ħafna kompetenzi varji ta' ta' nis li ser jikalmuna, sur nodvet mill konsil tal-Konsumaturi Norveġis, u li ser jgħidu l-na xinuma il reflessjoni il-kommenti eh, fil-pajis tiegħu stess dwar il-leġislazzjoni tal-konsumatur mod partikolari fid-dinja digitali għandna lil Jason Freeman li ġej mill um, OFT u mbagħad ser nikkomplementaw dan l-aspett billi nikkonċentraw fuq eh, prassi kummerċali inġusti għanna li s-Sinjura Marija Irjogen Peret, membru tal-Parlament Ewropew, u u rapporteru kol għal għal konsumaturi vulnerabli għaffermi importanti fir rigward tal-ġadda tal-konsumaturi u mbagħad ser niddiskutu wkoll il-kwistjoni uh, tal-konsum sostenibbli E, dan ser jiddiskuti jissu Rodrigo Gueva, il-Segretarju Ġenerali għal għall assoċjazzjoni Ewropea għall konsumaturi għall kooperativi tal-konsumaturi. Umbat għanna l-Sur Andreas Schwab li ser e, jikun l-ewel kellim u ser jindirizza il-kwistjoni tal-Common eh, Sales Law waħda mill li waħda mill-inizjattivi reċenti tal-Kummissjoni mod partikolari l-aspetti tal-konsumaturi um, uh, f'din il-liġi kontratwali. Isur xwabik joġbok. Kollegen, zunächst mal vielen Dank. François, kollegi li minnet jien nixtieq nirringrazzjakom tal-li din l-opportunità li nqajjem kwistjonijiet legali għandhom xasmu ma' l-drittijiet tal-konsumaturi. Naħseb li opportunità tajba li diskuti dan. Ġa kellna xi kummenti ah, dwar dan l-istess punt issa fisem il-PPE jien permettu li nixtieq nsemmi tliet punti ewlenin. Aħna nemnu li dawn huma importanti biex niżviluppaw drittijiet tal-konsumatur eh, ġewwa l-Ewropa. Eh, l-ewwel irridu regoli ċari u trasparenti ġewwa l-Ewropa kollha irridu wkoll analizzaw l-inforzar tal mal domestika dwar l-Istati Membri, irridu wkoll nanalizzaw kif dawn id-drittijiet jistgħu jiġu infurzati fil-prattika, jedna nassiguraw li jiġu inforzati kif suppost. Fil-kontribut tiegħi fil-qosor jiena nixtieq nindirizza l-kwistjoni ta' direttiva dwar il-konsumaturi infuso. Sir Redding, kummissarju t tkellmet dwar għatta osma 18 minn numru totali Eh, madwar 5-7 bilna dwarom ġew unifikati eh, u jfisser dawn l-osma għandna regoli ċari irridu analizzaw kol l-implementazzjoni ġewwa l-Istati Membri dan iridu nassiguraw li dan it-tieni parti segwa sewa ħafna naħseb li l-Kummissjoni Ewropea għandha rwol importanti ħafna. Xtaqdi hawnhekk hemm il-Parlament Ewropew u ħafna proposti oħrajn li huma importanti f'dan il-qasam, qed analizzaw l-implementazzjoni, iżda ma nistgħux nqisu l leġislazzjoni bl-istess mod ta' kif isna isna l-ewwel parti eh, f'dan il-mandat. Għandna nanalizzaw ukoll l-infurzar biex nassiguraw li qed jieġi sir, għet eh, isir l-infurzar. Proposta għal 28 ehm, proposta għal liġi kontratwali di tmur li lin mill leġizazzjoni domestika Aħna ndonajna li mikinem hemm l-ebda possibilità għal ġenerazzjoni unifikata fl-Unjoni Ewropea kolla kemmi ehm, u fl-istati membri individwali għal daqstant huwa importanti iva irrid nassiguraw ukoll li fuq medda twila ta' żmien din issir xi ħaġa utli għall konsumaturi u għan-negozji xi ħaġa li huma għandhom bżonn għal stant ser nanalizzaw il- 28 proposta Eh, Hans Peter Majer tiħu sibdan id-dossier partikolari sħam il-bidonet, aħna għandunajna li hemm xi mistoqsijiet, kwistjonijiet li għandhom xaqmu mal-konsistenza ta' din id-direttiva fuq id-drittijiet tal-konsumaturi u armonizzazzjoni kompleta. Umbat imdin il-proposta l-ġdida, salima stadju eh, setna sal, imma nixtoqx noqt nidħol fil-dettal, iżda fil-millat tal-parlament naf li hemm biċċa izizazzjoni ġaġi ta' adottata importanti ħafna li dawn jiġu trasposti fil-proposta l-ġdida, kif suppost irrid konna ovvjament l-istess bażi hawnhekk simili għal inqas. Aħna nħossu li nistgħu nieħdu passi ieħor fid direzzjon ta' protezzjoni ta' drittijiet ta' konsumaturi rridu naraw jekk l stati membri jidux armonizzazzjoni sieħa jew le. Ma nasibx li jistgħu jgħidu le għal proposti li jsiru mill-Kummissjoni. Xaġ iktar pożittiva l-Kummissjoni Ewropea u rrid xi tip ta' flessibilità u ser tibqa' tagħmel dan l-istati membri għandhom l-opportunità li janalizzaw eh, l-opinjonijiet tagħhom, jagħtu l-opinjonijiet tagħhom u jridu nqisu wkoll id-direttiva tal-bejt tal-konsumaturi il-Consumer Sales Directive ukoll hija inkluża hawnhekk dan biex tassigura iktar trasparenza fis-suq uniku. Jiena naħseb li daw kolli li huma interessati f'dan is-suġġett partikolari jistgħu isemmu eh, u jefażida l-prijoritajiet tagħhom u jadottaw pożizzjoni fil rigward tal-Parlament Ewropew jiena nista' ngħidilkom nista' nasigur eh, nappoġġakom. Grazzi. Grazzi ħafna. Nadi il-kelma lis sinjura Irjagwana Perez. Grazzi ħafna, l-għodwa tajba li kullħat, jek permettu li nġti nibda eh, billi nirreferi għal eh, komment li għamilt inti stess ftit ilu konsumaturi jimbidlu jimbidlu kol bl-era digitali u jiena nishtiq insemmi kumment li għamil il-kollega tiegħi Sur Schwab ftit ilu għandna mmorru lilin fir-rigward ta' drittijiet irridu nieħdu pass ieħor l-qoddim fl-1995 għamilna l-ewwel programm Ewropew biex nipproteġu drittijiet tal-konsumaturi u dak iż-żmien kien qisu katalgu ħames drittijiet fundamentali għall-konsumaturi u għamilnu li l-Unjoni Ewropea sa minn dak iż-żmien għamlet ħafna xogħol. Ipprovajna nħolqu qafas biex niproteġu lil konsumaturi fl-Unjoni Ewropea. Għandna leġiżlazzjoni, l-iżvilupp tas suq uniku, dan ukoll evolva, evolva brata marġla u kol, ħafna iktar mis xogħol li għamilna fuq l-azzjoni tal-konsumaturi. Irrid nkomplu nagħmlu progress fuq iktar drittijiet tal-konsumaturi li aħjar, nassiguraw li jkollhom welfare, prosperità u naħseb li dan kollu jista' jgħinna biex nipromovu suq uniku u wkoll jippermettilna biex aħna nkunu nistgħu nilħu l għanijiet tal-2020. Il-konsumaturi kif il-kol nafu mhumiex grupp eh, wieħed uniku għanna għanna kunċett ġenerali ta' konsumaturi, iżda għanna l-kunċett eh, ġenerali għanna ħafna kategoriji eh, differenti, għandek dawk vulnerabli u daw, per eżempju, jihtieġu protezzjoni iktar speċjali, għanna bżon ta' strategija speċjali u l-autoritajiet għandu jkollhom dawn tip ta' strateġiji. Sissa l-leġislazzjoni Ewropea indirizzat il-kwistjoni tal-vulnerabilità u isseta bħala tip ta' stat li qed hija kawżata minn affarijiet interni u esterni u eh, aħna l-koll il-konsumaturi xi stadju minn ħajjetna nistgħu ngħaddu minn dan il periodu partikolari. Eh, għal daqstant il-vulnerabilità qed tiġi meqsa f'dan ir-rigward. Issa l-ewwel darba l-leġiżlazzjoni Ewropea introduċiet il-konċett ta' vulnerabilità li fost il-konsumaturi f'direttiva b'data tal-2005. Din hija direttiva dwar prassi kummerċjali mhux ġusti. Aħna analizzajna il-prassi u l-influenzi li jafu jiseħħu fir-rigward ta' konsumaturi li eh, ma jistawx eh, jesprimu eh, r-rida tagħhom eżatt aħna qed nanalizzaw ukoll interessi ekonomiċi tal-konsumaturi, eh, aħna mhux isu affarijiet oħrajn bħal pereżempju sigurtà, saħħa, integrità morali, le dawn mhux inklużi, ġifieri eh, kwistjoni ta' drittijiet tal-konsumaturi kif qal is-Sur Xwab. huwa instrument, strument liktar reċenti, liktar eh, l-aħjar wieħed li għanna biex neprotegġu konsumaturi stess, sfortunatament mhux qed japplika għal ċertu setturi, ċertu setturi fejn fihom għandek ċertu persuni vulnerabbli ma nix għas regolamentazzjoni dwar punti partikolari. Hemm referenza għalija, per eżempju, f'premessa 34. Aħna irridu nanalizzaw dan fiktar fid-dettall. Eh, Formazzjoni prekontratwali, eh, dritt li tirtira, jek tispiċċa situazzjoni fejn min qed forni il-prodott ma jilħaqx l-anijiet tiegħu, u rridu nassiguraw li din l-informazzjoni kollha tiġi moddija b'mod komprensiv u mod ċar Il-Kummissjoni għandha proposta għal agenda tal-konsumatur 2014-2020 li tipprova si iżid ukoll l-edukazzjoni għal konsumaturi biex tikkonsolida iktar ġittijiet tagħhom u tassigura wkoll eh, u tiffaċilitalhom iktar possibilitajiet ta' redress. Jiena konvinta li din il-proposta hija waħda ambizjuża u fil-fatt tinkludi konsumaturi vulnerabli li jiswiċċaw situazzjonijiet partikolari, mod partikolari Um, konsumaturi anzjani. Naħseb huwa importanti ħafna li nippromovu żvilupp soċjali tagħhom li nassiguraw dawn in-nies huma autonomi fis-suq intern. Wara dan kollu qed nitkellmu dwar il- poteri, ktar poteri l-konsumaturi, empowerment tal-konsumaturi, u jina naħseb li irrid naraw eżattament xit fisser din għal konsumaturi vulnerabli. L-informazzjoni fiha nifsa mhijiex bizzejet jekk inti trid tipproteġi ċertu konsumaturi u jekk tridu nista' nidħol fiktar fid-dettall waqt id-dibattitu. Grazzi. Grazzi, issa nagħti il-mikrofonu lis sur Norvet. Grazzi, jiena se nipprova nagħmel diskors ta' xar minuti fi tlieta. Nibda billi ngħid li konsumatur mhux biss konsumatur illi għandu bżonn protezzjoni imma huwa wkoll attur fis-suq u dawn l-affarijiet irridu nqisuhom ukoll mhux biss xi ħadd li għandu bżonn il-protezzjoni dan huwa propju jekk aħna rridu naslu biex nirilaxxaw il-potenzjal tal-ekonomija. Il-konsumatur mhux biss konsumatur huwa utent huwa ċittadin kif naraw mill eh, protezzjoni ta' data, eh, naraw illi ir-rwol tiegħu jinbidel skont ma jkun qed jagħmel fil-fatt il-konsumatur aħna kena il-ment għawi fuq Facebook għalix aħna ma nħossux illi il-konsumaturi jifmu eżattament kif jaħdmu. Eh, il-fatt li nħallaq grupp fuq Facebook kontra il-Data Retention Directive huwa propju kontradizzjoni l-ħaġa li setat saret. Issa, inti tixtri xi ħaġa l-ewwel fil-dawl, tixri xi ħaġa, tipplagja l-ewwel fid-dawl u mbagħad fl-internet. Din hija xi ħaġa li mhijiex negozjabbli għall konsumatur kellna eh, il-każ ta' Sony li il-mentaw għaliex ħarġu eh, update illi eh, waqqaf 3 miljon PlayStation punt jiġifieri il-service manager, production manager jistaw jafas buttuna u jbiddel kollox. Jistaw ibidlu kollox kemm biss jekk jafsu buttuna. Tista' tneħħi il-kontenut mill- eh, minn video recorders personali jekk ikun hemm kontenut li mhux suppost qegħdin hemm naġġel ħafna jgħid il-kellim. Dan il-monologu Eh, miż-żewġ naħat irrit jieqaf, irrit hemm bżonn li jkun hemm komunikazzjoni u biex jagħmel biex jisir dan irrit ikun hemm regolament li ma jippermettix il-kumpaniji jagħmlu ċerti affarijiet, pereżempju uh, eh, Sony ma jkun ma tkunx tista' tkompli tagħmel dak li għamlet sissa il-konsumaturi m'għandhomx il-lodda li għandhom bżonn l-informazzjoni hija frammentata, e, e, imferxa ma' kullimkien, il-fiduċa is-semmit kemm il-darba. Is-suq digitali mhux wieħed ġdid, il-kumpaniji kellhom 20 sena żmien biex juruna li jafu jġibu ruhom sew. Imma hemm bżonn li jkun hemm iktar regolamentazzjoni u eh, ma nistawx nħallu fidejn il kumpaniji li jagħmlu kif jġibu ruħhom kif suppost. 64 biljun euro illi qegħdin jisterqu minn il-konsumaturi dawn huma ċifri mill-Università ta' Amsterdam rapporti li ħarġu s-sena l-oħra naħseb li kummissjoni għandha tibni fuq iż-żewġ rapporti għaliex it-tnejn huma bbażati fuq il-fatti u tista' tibbaża l-ħidma tagħha fuqhom fis-sod. Grazzi. Very much to have tried to pile up Grazzi tal-li provajtet assar ħafna. Issa ngħaddi l-mikrofonu lis sur Freeman. Grazzi ħafna jiena għandi xi ftit slides Uh, ma, kon, ma realizzajċ li kontu s sazzamu l inħin Jena id-direttur tal-gruppi tal-konsumaturi fil Uh, flow FT u rrit nitkellem dwar l-ekonomija tal-kontratti tal kontratti għal konsumaturi għax importanti għalfejn teżisti il-liġi favur konsumaturi u għalfejn din tista' tmexxi swi iktar effiċenti? xirridu najdu, aħna marridux biss nitkellmu dwar ħarsin tal-konsumaturi ma ħarsin tal-ekonomija u naraw li l-ekonomija taħdem kif suppost. Aħna rridu illi eh, negozji joperaw b'mod effiċjenti li jfisser illi konna riżultat iktar eh, tajjeb għal kulħadd fis-soċjetà. Għalhekk, issa eh, x'każijiet qegħdin nażlu u x'riżultati qegħdin niksbu il-protezzjoni tal-konsumaturi ħafna drabi nitkellmu dwar il-negozjanti il li kunu arriqa ma rridu wkoll inqisu il-nuqqas ta' effiċjenza. Għax tana eh, dawn huma affarijiet li effettwawna ta' kuljum rridu nippruvaw neħdu azzjoni biex is-swieq tagħna jsiru iktar effiċjenti. Aħna naħsmu ħafna dwar il-qafas ekonomiku, ġifieri l-effiċjenza tas-swieq u dan l-aħħar għamilna żewġ studji fuq il-prezzijiet eh, biex nippruvaw naslu l-aħjar każijiet u uh, naraw x'rimedji nistgħu nofru. Eh, kwistjonijiet bħal eh, raġunamenti li huma mhux daqshekk għaqlin u ma tantx jagħmlu sens il-raġuni għalfejn iċ-ċittadini ma jfittxux illi id-drittijiet tagħhom huwa probabbilment illi għax ma jkunx ta' min. Il-konsumatur jiġi kastigat għax ma jaqrax kontrat, għax il-kontrat fiħ il-kondizjonijiet. Imma kieku inti toqgħod taqri il kontrat qabel ma tixtri biljett tal-ferrovija, ikollok il kjujiet li ma jispiċċaw qatt, ġifieri il-konsumatur m'għandux jiġi kastigat tal-li jagħmel deċiżjonijiet effiċjenti Aħna rridu li negozji jkunu effiċjenti u ma rridux li l-konsumatur ikun ikkastigat u dan għandu impatt iktar wiesa fis soċjetà u anke fis spejjeż soċjali ta' dawk li huma l-iktar vulnerabbli li jissussidjaw is-suq. U aħna ma rridux li jkun hemm dan eh, is-sussidji pereżempju per eżempju persuni illi huma vulnerabli illi jitħlu eh, jissieħbu f'xi ġim per eżempju eh, u jkollhom kontratt twil meta laqas ikunu jistgħu jużawh sew. Mbagħad hemm il-konsumatur li huwa attiv ekonomikament. Il-konsumatur mhux biss li qed jixtri huwa motur eh, mutur tal-ekonomija u rajna illi il-konsumaturi u koll li bijaw il-propieta taħħom stess fuq eBay per eżempju, ġifiri konsumaturi attivi. U dawn konsumaturi attivi mu miex imħarsa bizzejiet fil-liġi Ewropea xe leġislatur ma tanġi foka fuq dan. U rrit nara d-definizjoni tal-UCPD u l-kas tal-Ordim il-Orti Ewropea tal-Ġustizja bej benin kaza u dental kit. fejn jgħajt illi il-kontratti li, li eh, per eżempju jisiru biex wieħed jissodisfa l-bżonnijiet personali tiegħu stess. Għaw min ibih per eżempju id-deb tiegħu, għaw min imur fuq kors. U ħafna drabi eh, jisir għom il-dawn in-nies. Il-fatt li dawn in-nies għandhom bżonn ta' taħriġ jiġu sfruttati, jridu opportunità ġdida u waqt li fitxu din l-opportunità u ħajjin Għalhekk jiridu naraw xini definizjoni definizzjoni ta' konsumatur biex ma, ma nispiċċawx b'sitwazzjoni fejn persuni li qed isiru attivi ekonomikament illi b'xi mod jew ieħor jispiċċaw vittmi. Skużawni li ġrejt daqshekk jgħid il-kellim. Tajjeb issa nagħti il-mikrofonu l kellim li jmiss sur Govej. Grazzi ħafna u lodwa tajba lil kulħadd. Jiena uh, Sur Govej nirrappreżenta eh, organizzazzjoni li tirrappreżenta l-kooperattivi fl-Ewropa se nitkellem dwar sostenibilità u il-ħin li għandi allokat huwa ftit ħafna. X'inhi s-sostenibilità? X'irid il-konsumatur? Essenzjalment il-konsumatur irrid prezz. Irrid prezz. Imma prezz fil-waqt illi xorta jibqa' jgawdi minn ċerti affarijiet sikurezza, kwalità tajba u sostenibilità, mhux biss sostenibilità għall-ambjent, favur l-ambjent imma sostenibilità soċjali wkoll. Biex namlu dan, huwa importanti li l-aġenda tal-konsumatura snin li ġejjin taħseb fuq il-konsum u produzzjoni sostenibli u kol. Il-Kommissjoni bħalissa edha l pjantazzjoni għal produzzjoni u konsum sostenibli. U emmek ikun importanti ħafna illi tħassib tal-konsumaturi ikunu inklużi u integrati f'dawk il-politiki aktar wiesa ta' sostenibilità. Għaliex minkejja l-kriżi ekonomika, minkejja id-diffikultajiet li l-kol kemm maħna qegħdin niffaċċaw, ma nistawx nwarbuha mal-ġemp is-sostenibilità laf dak li rigwarda l-ambjent għaliex l-ambjent il-ħsara li aħna namlu lill-ambjent ma nkunux nistgħu nraġaw allura u anki s-sostenibilità soċjali lanqas ma nistgħu ninsewa u qed naraw ta' kuljum li l-konsumaturi għadhom iffittxu il- l-element ta' sostenibilità fil-prodotti li jixtru għalina u importanti ħafna li dan il-kriterju għandu jitqis uh, ta' importanza daqs daqs is-sikurezza kif eh, għalet uh, direttur ġenerali uh, Is-sikurezza fl-Ewropa hija rrispettata ħafna għandna standards għoljin ħafna. Imma naħseb illi is-sostenibilità ma tantx aħna fuq il-linja ta' qudiem u għandna nkunu għaliex hija ġusta kemm fir rigward tal-kumpaniji kif ukoll tal-konsumaturi għaliex jekk wieħed joħroġ mill-Ewropa u jipproduċi il-prodotti tiegħu ma tiġ tirrispetta m'għandekx għalfejn jew m'għandekx l-obbligu li tirrispetta l-istess obbligi l-istess eh, standards ta' ħarsin tal-ambjent. Umbat tiġi u tbiħ dawk l-istess prodotti fissu fl-istess fejn dawk illi jipproduċi bi standards ħafna iktar oljien iridu jikkompetu miegħek. L-infurzar, l-infurzar huwa importanti ħafna il-collective redress huwa essenzjali. Iva, nitkelmu dwar l-infurzar, imma eh, l-infurzar għat mu se jkun eh, infurzar ta' veru qabel ma jkonna din is sistema ta' collective redress. It-kabbir sostenibli imur lura għal konsumaturi għal xissa l-konsumatur għandu inqas flus, iktar dejn, jaħdem għal iktar snin, inqas pensjoni u ma mhumiex qed jaraw benefiċċji jekk aħna rridu li l-konsumaturi jkunu huma l-motura tkabbir ekonomiku, irridu tassew naħsbu fihom. Thank you very much. Grazzi. Naħseb illi issa nistaw nibdew dibattitu. Smajna ħafna idejat interessanti ħafna, smajna li hemm bżonn ta' regoli trasparenti, iktar infurzar, ħafna perspettivi differenti, il-collective redress li huwa essenzjali imma nafu kol li żgur hemm opinjonijiet oħrajn fil-kamra smajna dajat interessanti dwar pereżempju x'inhi d-definizzjoni ta' konsumatur. Smajna l-argument ekonomiku għalfejn għanna nħarsu l-konsumaturi. Dan kollu interessanti smajna dwar il-konsumaturi vulnerabli u kol. Għandi u lista twila ta' ismijiet ta' persuni li jixtiequ eh, jieħdu sem f'dan id-dibattitu. Nati il-mikrofonu l eh, lill-akbar numru ta' persuni possibbli ikkolkom biss minuta. Kjoġobkom, memx diskors sitwal mistoqsija. L-ewel is-sinjura Tosh mill-ECCG mill-Germania. Minuta. Jena jisimni tawx. Grazzi. L-ewel punt. Id-dinja digitali jġifiri il-kummerċ elettroniku l protezzjoni ta' data hija importanti ħafna Kommissjoni u l-Parlament qed jaħdmu fuq din. Imma fl-aġenda tal-konsumatur ma tantx tissemma din u din hija ħasra u hija ħaġa li ddejjaqni wkoll. Jiena naħseb illi għandhom jiġu inklużi ħafna iktar punti fil-programm. It-tieni punt. Inti għat jew int għal xaħat għal qal li l-leġislazzjoni u l-implementazzjoni uh, huma uh, importanti ħafna u dan ma kienx inkluż fil-programm għal konsumaturi l-implementazzjoni trid issir fir-realtà. Dek li hija protezzjoni tad-data pereżempju kif tista tagħti informazzjoni li tkun affidabli jew eh, dawk li jipproduċu il-prodotti irridu jamlu din, jew inkella dawk li huma responsabbli għad protezzjoni tad-dejta jridu jagħmlu hekk huma. Jiġifieri hemm ħafna xogħol li jista' jsir biex niżguraw li dawn ir-regoli kollha ikunu applikabbli fid-dinja reali u l-konsumaturi kun jistaw jiksbu l-informazzjoni li tassew għandhom bżonn. Mikrofonu għal-President. Minn dak kollu li smajna tal-ħodu, l-iktar ħaġa li s hija nuqqas ta' fiduċa tal-konsumaturi u il-vulnerabilità tagħhom. Ir-realtà hi koll illi bla ebda dubju il-krizi finanzjarja qed ikollha impatt kbir. Il-punt li xtaqt namel huwa li f'dak li għandi xaqsam l-istrateġija għal konsumatur u l-mod kif se nimxu l-qoddim fuqa hemm bżonn li per eżempju jekk neħdu suġġeriment ta' Sinjura Xalda Mose li għanna niprofaw naraw illi kunem iktar infurzar. Infurzar forsi nistaw niffaċilitaw l-affarijiet mod partikolari fil-qassam ta' servizzi finanzjarji fejn prodotti huma importanti ħafna billi ndaħlu sistema fejn ikun hemm approċċ koordinat fejn wieħed jista' eh, semmi lil min ikun qed jikser ir-regoli u din l-informazzjoni tkun tista' ukoll tasal f'setturi oħrajn. Umbat, ma jagħmilx sens realistikament li hawnhekk hawn opportunità li naraw nqisu li l-assoċjazzjonijiet li jahbu favor il-konsumatur jistgħu jagħmlu propju dan. Grazzi, is-Sinjura Fella Food and Drink Europe. Mikrofonu għal-kellima? Food Drink Europe tirrappreżenta l-industrija tal-ikel u x-xorb fl-Ewropa. Għandi mistoqsija Sinjura Lebaj għaliex ma tantx semmejna il-Common Sales Law. Peress li s-settur tagħna jirrappreżenta iktar minn 10.000 kumpanija fosthom SMEs u li din il-Common Sales Law uh, tkopri relazzjonijiet minn negozju għal negozju B2B Għandi żewġ mistoqsijiet li nixtieq nagħmilek. Il-proposta leġislattiva Ewropea kif ximpat se jkollha fuq relazzjonijiet B2B mod partikolari l-SMEs? Forsi eh, l-liġijiet nazzjonali kunu iktar stretti mill-liġi Ewropea jidrinna li issa memx klawzola li t li li fċerti kazijiet il-liġi nazjonali hija ħjar għall-SMI. E. U eh, dik il-liġi fakultattiva eh, ma tkunx tapplika f'dawn is-sitwazzjonijiet rispettivament mill-fatt li żewġ partijiet kontrajenti ikunu aċċettaw kontrat Ewropew. Aħna lesti illi neħdu sem f'wieħed mill-erba seminars uh, illi se jsiru u se jiġu organizzati mill-Kumitat Juri, forsi tista' tini ħiel dwar kif din il-leġislazzjoni se tkun tapplika għal B2B uh, eh, napprezza ħafna grazzi. Thank you very much, uh, Mr. Olson, Educational Association. Sir Olson. Yeah, that's right. Uh, I want to like to start to thank you for this public... Grazzi għal dan ismiħ publiku. Jien jgħataw, jek għetfittixni. Mistoqsija konkreta. Intom semmejt tkellimtu ħafna dwar l-agenda li suppostejn l-tfal u persuni vulnerabli u jiena nixtieq insemmi ix-xorb spiritus, l-alkohol, u jekk hemmx biżejjed informazzjoni fuq dan il-prodotti. Eh, l-alkohol se jkun u koll jaqa taħt eh, dan il-prodott li jirritu kon tinata aktar informazzjoni dwarhom u jekk le għaliex le. Jiena għandi mistoqsija dwar il-punt illi jem fil-program ta' ħidma l-2012 tal komissjoni li inkludi um, ehm, program għal drittijiet tal-assigurazzjoni. Uh, Il-Kummissjoni tixtieq li dan ikun mekkanizmu fakultattiv fil-kontesta legislation and welfare li din il-leġislazzjoni mhux biss su intern imma hemm ukoll affarijiet oħrajn l-assigurazzjoni, Intom tafu li permezza dawn il-kumpanija tal-assigurazzjoni aħna eh, nħarsu koll id-drittijiet tal-konsumaturi di li speċifiċità kienet eh, twaqfet ukoll f'ħafna stati membri, per eżempju fejn kien hemm l-arar, assigurazzjoni illi eh, joffru sigurtà soċjali u kura tas saħħa u għalhekk naħseb li hemm bżonn li neventaw illi Eh, dan ix-xogħol leġislattiv jinsa dawn l-ispeċifiċitajiet fejn memx post għal prodotti li korrispondu għal żewġ loġiċi differenti, ġifiri prodotti li huma regolamentati ħafna li korrispondu għal leġislazzjoni nazzjonali u prodotti per eżempju li fihom sweetness li korrispondu għal leġislazzjoni Ewropea fejn aħna provajna nsibu denominatur komuni bejn il-leġislazzjonijiet nazzjonali ma b'xi mod jew ieħor kienu jaħarbu minnhom dawn. Issa aħna nixtieq nkunu nafu jekk il-Kummissjoni tafx x'tip ta' konsegwenzi jista' jkollu strument bħal dan diġa u nishtiq nkun naf jekkux diġa għamlet għażla dwar metodu leġislattiv. Nixtieq ukoll ngħid il-pożizzjoni tagħna x'inhi aħna nqisu li armonizzazzjoni minima tkun ħafna aħjar għalix dan ikun jaqbel ma' approċ volontarju fakultattiv fejn wieħed jista' joħloq prinċipji komuni u għalhekk kumbat l-industrija ikolla um, timxi fuqhom. Issa Sinjura Kriżi Giovani. Jiena le, mhux issa xtaqt nitkellem. Mhux issa xtaqt nitkellem. Għaw xi membri illi jixtiequ jintervjenu issa le tajab wisq. ħan iprofa nwieġeb il-mistoqsijiet kollha u uh, Paula Testori titħol fuq dawk il-mistoqsijiet illi jaqgħu iktar fil-qassam li taħdem fih i dwar l-aspett digitali tal-agenda għal konsumaturi u l-fat li inqisu l-aspetti digitali meta inkunu edin nil-leġislaw, sinjura taw inti semmejt il-protezzjoni ta' data. Naħseb illi il-protezzjoni ta' data hija propju eżempju ta' fejn il-Kommissjoni tixtieq tressa kas ekonomiku biex insaħħu il-fiduċa fis-suq digitali billi insaħħu id-drittijiet tal-konsumaturi. U dan aħna għamenniħ billi saħħaħna Eh, il-ksur tal-protezzjoni tad-data billi saħaħna it-trasparenza aċċess għad-data personali ġifiri aħna għamilna sforzi kbar biex nsaħħu id-drittijiet tal-konsumaturi u dan joħloq rabta ma, ma, ma hidma tal u favorit kabbir. Aħna saħħaħna u koll l-opportunitajiet illi għandhom il-konsumaturi biex jiksbu għajnuna meta e, kollom xi problema e, li tirrigwarda l-protezzjoni tad data personali tagħhom najdilkom illi hemm artiklu partikolari fir-regolament fejn aħna najdu dak xini azzjoni rappreżentattiva aħna najdu f'dan ir regolament b'mod speċifiku li data subject, suġġett ta' data ġifiri il-konsumatur fl-aħħar mill-aħħar jista' jirrikorri għall-assoċjazzjoni li tkun speċjalizzata fil-protezzjoni ta' data u din l-assoċjazzjoni tkun tista' taqbess għal konsumatur. Iġifiri għamilna ħafna biex eh, noħolqu din il-possibilità ta' rappresentanza li xnifmu li jekk inti individwu trid tiġielet eh, kas kontra Google, per eżempju, ovvjament musser nexilek tagħmel dan wahdek. Għalhekk aħna ħsibna illi natu din il-possibilità dejjem biex nejnu l-konsumaturi. Dwar l-approċ koordinat u l fat li wieħed isemmi li minn ma jkunx qed jimxi skont ir-regoli eh, dwar kif nistaw nifaċilitaw l-affarijiet tal-konsumaturi u nejnuhom jidentifikaw il- eh, id-diffikultajiet li jistaw saram li jistaw jisibu ruħom fih. Nixi issa nati il-mikrofonu lil Pawla għalix dan huwa xogħol li jsir fil-programm ta' DG Sanko Eh, li jgħin li l-konsumaturi billi eh, jurrijom minn qabel id-diffikultajiet li jeżistu anki per eżempju fis-settur finanzjarju li huwa setturi li semmejtu hintom stess. Imma forsi Paula, inti tista' tilabora xi ftit iktar dwar dan. Grazzi. kifat għat eh, qabel ma wasalt inti, sinjura, aħna fid-DG Sanko naħdmu mal-Assoċjazzjonijiet Ewropej għal-konsumaturi, naħdmu mal-Consumer Centers, iċ-ċentri għal-konsumaturi li jgħinu l-konsumaturi fuq livell nazzjonali. Aħna nifinanzjaw dan il-network ta' eh, assoċjazzjonijiet li jaħdmu mal- eh, mal-konsumaturi nifinanzjawom sa 70% xirrid nisguraw illi f'kull stat membru ikun hemm post fejn il-konsumatur jista' uh, imur dwar il-pariri dwar um, servizzi finanzjarji aħna rċivejna miljun euro biex eh, nkunu nistaw natu iktar pariri finanzjarji Issa xif isser meta beħet jgħid pariri finanzjarji eh, indipendenti il-banek u l-istituzzjonijiet finanzjarji nistaw nqisu li dawn jagħtu pariri finanzjarji indipendenti u tweġiba hija le. Għalhekk aħna rridu nsaħħu lil dawk l-organi li fuq livell nazzjonali jistaw jagħtu opinjoni indipendenti lill-konsumaturi u għal dan qegħdin norganizzaw kors ta' taħriġ fuq tliet snin ġifir programm importanti. Uh, Issemma u koll l-alkohol aħna edin nikkonċentraw il-ħidma tagħna fuq l-alkohol biex innaqsu il-konsum ta' l-alkohol fost iż żaża Aħna se qed naħdmu ma' l-istati membri f'kumitat formali fejn aħna nikkoordinaw l-azzjoni ma eh, mal-istati membri għalli xanki għall-età minima fejn wieħed jista' jibih l-alkohol, aħna nikkoordinaw din l-azzjoni flimkien mal-istati membri fl-istess ħin għandna pjattaforma naħdmu mal-industrija u nixprunaw l-industrija biex tadotta kodiċi ta' kondotta u tnaqqas ir-reklamar għalix nafu li waħda mill- Eh, problemi li nifacċaw bil-xorb tal-alkohol fost iż-żazax huwa propju il-kampanji ta' reklamar aggressivi ħafna. Grazzi. Thank you very much, Paola. And the last two... Tajab, wis, issa, zoċ, eh, diskorsi oħrajn, opportunitajiet tal-mistaqsijiet, waħda fuq il-liġi eh, tal-beħ komuni, CSL u l-oħra fuq l-SMEs. L-ewwel nett inħoss l-importanti nisħu li meta fassanna l-liġi tal-beħ komuni l-istess mod li għamilna fil-rigward l-interpretazzjoni tal-liġi għadna attenti biex nżommu f'moħħna dawn id-99.9% tal-kampaniji li huma SMEs fl-Ewropa. Għalhekk aħna nemnu li s-CSL ser tkun ta' għajnuna għall-SMEs, beneficju tagħhom, speċjalment l-SMEs li deċidu joperaw stat membru ieħor. U għalek hemm ta' aktar simplifikazzjoni u ser tkun ta' simplifikazzjoni akbar li jkollhom l-istess sistema jekk tiġi adottata f'stati membri oħrajn. Semmejtu l-każ ta' rabta bejn kumpanija kbira u SME u naħseb li importanti nsemmu l-fatt li it-tieni il-reġim sekundarju jista' jiġi impost fuq l-SMEs. Importanti nsemmu dan. L-ewwel net hemm problemi ġenerali tal-SMEs u jiena indirizzajt l-SMEs eh, ħdimt magħhom għal ħames snin naf x'inhi situazzjoni diffiċli fejn xi kultant l-SMEs jistgħu nsibu ruhom fiha. U jħabtu wiċċhom ma' kumpaniji kbar. Iżda għal dawn l-affarijiet aħna lesti niddiskutu u lesti natu ħarsa lejn dawn l-affarijiet fi spiritu li nizguraw li l-leġizlazzjoni Ewropea tkun ta' benefiċċju għal SMEs. Għalma tafu dan kien il-prinċipju li ġi adottat mill-Kunsill Ewropew anke reċentement. Dawn huma kwistjonijiet li rridu jiġu diskussi aktar il-qoddim matul din id-diskussjoni u anke diskussjonijiet oħra li ser iseħħu. Nixtieq intenni għal darba oħra li dak li tassaw nixtieq niżguraw f'dan CSL bħal f'kwalinkwa leġiżlazzjoni oħra huwa li l-benefiċċju tal-SMEs ikun qiegħed hemm. L-aħħar kwistjoni fuq l-assikurazzjoni. Fil-qosor, fl-assikurazzjoni aħna qegħdin nirreflettu dwar dan il-punt, ħan konsultaw l-esperti tal-qasam, ħan nistudjaw il-każ u se nieħdu l-ħin kollu meħtieġ qabel ma noħorġu għal linja gwida jew inkella konklużjonijiet. Tkellimna ma' dawk mitħla fuq is-suġġett u ser inkomplu nagħmlu dan matul l-2012 sabiex bekk naraw tassow xem bżon f'dan is-settur partikolari tal-ekonomija. Għalek memx linja gwida lissa. Il-Sinjura Erigonjan, jek jożbok. Grazzi Unos comentarios. Grazie ħafna. Til kommenti ħanżon fil-qosor wara li smajt il-kontributi f'dan id-dibattitu. L-ewwel net Importanti nfakru li aħna il-kol ċittadini u konsumaturi, xo kultant ninsow dan, għanna drittijiet tagħna. X'inhuma jistaqsu ċittadini, l organizzazzjoni tal-konsumaturi, xet jistaqsu mill-istati membri għal protezzjoni u għal prevenzjoni, sabiex bekk ikonna konsumaturi informati li ħossuhom siguri u xaħat kellem qabel fuq dan preċizament. Aħna rridu narfu il-fatt li l-konsumaturi jistaw jistaqsu għal-kumpens u ma intelligenti iżda għandhom id-dritt li għamlu dan anke jekk ikun l-om bżon il-possibilità li jitolba l-kumpens, anke jekk ikun kompens zaħir, rritu ikollhom il-possibilità li jagħmlu dan. Rridu nsaħħu l-konsumaturi mm, u mhux immorru detriment tagħhom, rridu tarif, rridu protezzjoni għall konsumaturi iżda rridu nagħmlu iktar minn qatt qabel fuq dan ir-rigward għat-tajjeb ta' ċittadini u l-konsumaturi. Grazzi, issa ngħaddi il-kelma l kellima fil-panels fil-panel biex nara jekk hemm xi kummenti addizzjonali u jagħmlu. Sur Femen qabel? Għandi kumment fuq il-protezzjoni tad data u s-sinerġiji bejn il-liġi fuq dan il-qasam u il-protezzjoni ċivili. Hemm aspett partikolari fejn l konsumaturi jagħtu data tagħhom mingħajr ma jafu m'għandhomx ħarsin biżejjed fuq dan. Din hija valur finanzjarju wkoll anke jekk il-konsumatur ma jarafx dan u ma jafux dan, iżda jekk parti terza tiġbor din informazzjoni irridu nagħmlu xi ħaġa dwarha. Għaliex ħafna drabi jkun hemm bejħ ta' ta' din id-data. Ikun hemm wienet mamula apposta fuq l-internet jew realment biex jiġbru din id-data u bat ibiħuha. Jekk il-konsumaturi ma jafux dan, ovvjament musser ikollu premjati finanzjarjament għal dan. Issa, bħala entità ta' infarzar, waħda mid-diffikultajiet li niffaċċaw meta nitkellmu ma' oħrajn madwar l-Unjoni Ewropea u barra mill-Unjoni Ewropea għandax taqsam mal regoli ta' protezzjoni tad data L-impatt negattiv huwa li iktar diffiċli li taqsam l-informazzjoni li kollok stampa ġenerali x'inhuma l-problemi reali kemm fil-Komunità Ewropea kif ukoll barra. Għal pajjiż li jitkellem bl-Ingliż din hija diffiċli ħafna li għandek ħafna negozji li jaħdmu fl-Istati Uniti, fir-Renju Unit u aħna rridu stampa ġenerali iżda diffiċli ħafna li kollok dan minħabba differenzi fil-regoli tal-protezzjoni tad-data, diffiċli taqsamha mal-kollegi Amerikani, eċċetera u għalhekk din għandna nqisuha rigward l-effiċenza u l-infurzar. Grazzi. Tajjeb wisq? Issa naslu għatmim ta' dan panel interessanti ħafna. Nixtieq nirringrazzja l-panelists tal-kontributi tagħhom u anke għal mistoqsijiet li ġew mill-udjenza. Grazzi ħafna. Well, François, thank you very much indeed. Grazzi ħafna, François tal-li meċċejt dan il-panel u tal-li il-qajt daqshekk mistoqsijiet ukoll. Issa ser ngħaddu għal tielet sessjoni għadin naqgħu naqra lura u għalhekk il-ħin qed jafas u naft il pressjoni. Għanna ħafna kellima li ħajtkellmu għal tielet sessjoni, iżda jekk tixtiequ tistaqsu mistoqsijiet oħrajn anke fis-sezzjoni tal-edukazzjoni li panelists għadunna l-informazzjoni tagħkom u tkunu tistgħu titkellmu. Uh, so I'm very pleased. Mena, kuntent li nista' nagħti merħba u nilqa xi ħadd li huwa ħabib uh, dejjemi tal-kumitat ta' nimko u dejjem kontribwixxi għax-xogħol tal-Kumitat Imko. Iżda tnelqgħu hawnhekk għall-ewwel darba fir-rwol ġdid tiegħu naħseb li huwa rwol ġdid importanti u eċitanti qed jaħdem għal JRC tal-Kummissjoni Ewropea. Huwa konsulent xjentifiku għal politika u qed naħdmu fuq ħafna data u informazzjoni li nkun qed nużaw partikolarment il- scoreboard tal-suq tal-konsumaturi u l-scoreboard tal-konsumaturi. Dan ħan nisfruttawhom dejjem aktar biex nifmu x'inhuma l-attivitajiet fuq is-suq u naħseb li l-preżentazzjoni tas-Sur Friedman li naqbel magħha tindikanna fiċ-ċar li għandna nagħtu aktar attenzjoni kif is-swieq qed jaħdmu għax-xogħol tagħna favur konsumaturi. U din hija xi ħaġa li rrid inqajjem mas-Sur Almunja wkoll, forsi niddiskutuha fil-kumitat. Dik nota ġenerali minn ħatijaj bħala President tal-Komitat u issa il kelma l-kellim Sur Meir li ħaj moddera din sessjoni. Grazzi, Malcolm. Għal min ma jafx il-JRC, il-Kumitat Konġun ta' Riċerka, aħna il-Servizz ta' Xjenza intern tal-Kummissjoni aħna nofru għarfin u pariri biex il-Kummissjoni tkun tista' tiżviluppa politika bażata fuq ix-xjenza Iżda jiena ma ġejx mitlub nimmodera dan il-panel, għalhekk iżda minħabba li l-13 sena naħdem fil-politika tal-konsumatur fil-Kummissjoni. Jiena dal-qalbi dan is-settur minkejja li jisset naħdem f'sessjoni oħra tal-Kummissjoni. Għala l-informazzjoni u l-edukazzjoni ma tant importanti ta' bilħaq importanti għal benessri tal-konsumatur biex il-konsumatur jistaw jagħmlu għażla informata għall interessi tagħhom, iżda ħafna drabi ninjoraw li il-konsumaturi jridu jkunu kapaċi jagħmlu l-għażliet informati u dan huwa essenzjali għax-xogħol tagħna. Kien hemm ħafna xogħol li jagħmlu kien hemm ħafna li jagħmlu xogħol tajjeb u rebħu l-Premju Nobel għal dan ix-xogħol u skoprow li f'dawk is-swieq fejn l-spejjeż għat-tiftix Eh, huma għolin u fis-swieq tal-konsumaturi, ġifiri fejn diffiċli li l-konsumaturi jifmu xinu għal l-aqwa velur u l-aqwa prezz, anke f'dawk is-swieq fejn ikun hemm ħafna atturi involuti u swieq jidher li huma kompetittivi ħafna jekk tiftix il-prezzijiet ta' tiftix ikunu jiswaw ħafna dawk is-swieq jibdew iġibu ruhom bħala monopoli. U għalhekk il-konsumaturi ma jistgħux jagħmlu għażliet informati dwar li huwa l-iktar prodott ta' valur miżjud l-aqwa valur li ma' kumpanija jistgħu magħhom u għalhekk il xogħol tal-suq kollu jibda jider jisu monopolju jider li s-suq għandu ħafna turi, iżda ħafna drabi kun diffiċli li l-konsumaturi jifmu li huma l-aqwa prodottu jħossu għom li qed ikunu jihdu sem f'suq li huwa inqas kompetittiv. Bħalissa l-suq huwa wieħed dinamiku qed jinbidel malajr hemm fenomenu ta' overload tal-informazzjoni anke fuq il-prodotti li qed jinbijaw. Il-Kummissjoni eh, tħares lejn il-proliferazzjoni tal-logos, ta' tikketti differenti u rridu naraw najdu li dak li qed joħroġ mir-riċerka u mix-xjenza huwa li l-konsumaturi għandhom ħafna limitazzjonijiet meta jiġu biex jifmu u jagħmlu l-għażliet tagħhom u dawn huma affarijiet sistematiċi li jaqblu magħhom daw kollha li ħedin fil-settur tal-edukazzjoni. Importanti ngħidu li n-negozji jifmu dawn il-limitazzjonijiet konjettivi, jifmu għom sow u riklamar tassu qed isir dejjem aktar sofistikat u adatta ruħu għal dawn il-limitazzjonijiet konjettivi li għandhom il-konsumaturi. Minħal oħra, rajna mill-iżvilupp tal-internet tkabbir straordinarju f'ħafna intermedjarji fantastiċi biex il-konsumaturi kun jistgħu jagħmlu għażla informata. U naħseb li dan joffri tama kbira biex tippermetti l-konsumaturi jsibu triq tagħhom u jinnexxilhom ikkampaw bl diffiċli li rridu jagħmlu. Iżda nittamaw li jkun jistgħu jieħdu l-għażliet mhux biss għalihom iżda anke biex is-suq jaħdem tajjeb u l-kompetizzjoni tiġi intensifikata. Għalek għanna tlet kellima tajbin ħafna dal-ħodu biex jidibattu dawn l-affarijiet. L-ewwel Louis Grek li apparti li huwa viċi president tal-Kumitat Imko huwa rapporter ta' rapport importanti fuq is-suq waħdin u ċittadini. Huwa l-ewwel wieħed li ħareġ bl-idea x'inhu ma l-20 problema ewlenija li l-konsumaturi qed jiffaċċaw fis-suq intern, u s-suq waħdini. U naħseb li dan huwa kunċett importanti ħafna. It-tieni mbagħad Monique Goyens li hija direttur ġenerali ta' Bejuk u l-aħħar il-kollega tiegħi Gerard de Graf, direttur ta' DG Imso għal mezzi audiovisivi u l-politika tal-internet. Iżda qed jieħu ħsieb ukoll il-komunikazzjonijiet elettroniċi. Forsi nibda Blues Grek tgħidilna xi ftit dwar ir-rapport li għamilt fuq is-suq waħdini u ċittadini. Grazzi. Thank you, Mr. Chairman. Grazzi, President nixtieq nifoka l-lum fuq jekk tassow u xed inwettqu l-impenn tagħna biex waslu suq waħdina ċittadini speċjalment il-konsumatur u l-SMEs. Sena u nofsilu jiena argumentajt li kellna bżonn strateġija olistika wiesa għas-suq waħdini u nifokaw fuq tħassib ta' ċittadini u nintegrawhom speċjalment dawk tal-konsumaturi u tal-SMEs u ndaħluhom fl-iżvilupp tas-suq Jiena kif għaraft fil-rapport li ninvolvu mod attiv il-ċittadini fis-suq waħdini mhux kompetu faċli, peress li l-perċezzjoni tal-konsumatur medju fuq is-suq hija baxxa jew inkella negattiva. Sfortunatament il-perċezzjonijiet u l-arfin tal-konsumaturi fuq is-suq jidher li ma tantx tiebu f'dawn l-aħħar sena u nofs. Għal-konsumaturi l-informazzjoni hija parti mill-edukazzjoni strategija ta' informazzjoni edukazzjoni mirata b'tarif eh, aċċessibbli u tajjeb ħajkun pass ieħor il-qoddim biex jagħti seta li ċittadini jagħmlu għażliet informati bi sħiħ f'dan is-suq. F'dan ir-rigward jiena mod konsistenti kont qed niproponi charter għal drittijiet ta' ċittadini li jistabilixxi x'inhuma l-obbligu drittijiet ta' ċittadini fis-suq waħdini biex bekk jinkun nista' jinftijem faċilment miċ-ċittadini. Sur President, il-Kumitat Imko, il-Kumitat Imko kienet jieħu sem mod attiv f'din it-tnedija mill-ġdid. Ix-xogħol kien importanti msaq ta' semmiħ kollu hawnhekk iżda anke fil-politiki leġislattivi, non leġislattivi, miżuri, eċċetera, mprovajna mmexxu miżuri għaċ-ċittadini tanġibli. Il-Single Market Act, il-kwalifiki professjonali u anki studi differenti. Barra minn hekk il-Kummissjoni u l-Kummissarju Dalli u Redding u Barnier b'mod partikolari wieġbu għat-ħassib ta' ċittadini proponu 12 liver tal-SMA, l-att tal-suq wahdini, il-rapport ta' ċittadini, l-ADR għal-konsumaturi fost oħrajn. Fl-opinjoni tiegħi il-pass tal-integrazzjoni ta' suq waħdini xorta waħda għada mhux dak li għandha tkun. Dan kien ċar mill-studju l 20 l-iktar tħassib Pawlini u dan jistabilixxi l-iktar frustrazzjonijiet ewlenin li ċittadini jiffaċċaw fis-suq wahdini. Issa nappella l-Kummissjoni tipproponi 20 soluzzjoni ewlenin għal dawn il-problemi kollha u dan għandna nindirizzaw. Barra minn hekk, Meta nqisu li l-Parlament u l-Kummissjoni identifikaw id-distakki nuqqasijiet fis-suq u allokaw u adottaw, skużani, il-proposti leġislativi biex indirizzaw dan il-nuqqasijiet, issa rridu nimxu lejn it-tielet stadju l-iktar importanti. Jiġifieri tnedija mill-ġdid tas suq waħdini li tkun implementata b'mod xieraq u aċċettata mill-Istati membri. Din probabbilment l-iktar fażi diffiċli ta' tnedija mill-ġdid. Jiena naħseb ukoll li tkun utli li naraw revizjoni ta' nofs il-mandat biex naraw kemm il roadmap tal-aġenda tal-konsumatur irnexxelix taqdi r-rwol tagħha u nittamaw li l-Kummissjoni tagħti lill-imko u l-kumitati relevanti l-oħra revizjoni bħal din jekk għandha tittieħed u ġala darba tiġi blestija. Fl-aħħar is-suq waħdini ħajala 20 sena din is-sena. Għad għandu l-potenzjal li jkun katalista tkabbir, innovazzjoni, kompetittività u l-protezzjoni tal-konsumatur. U minħabba il-krizi tant qalila li nitrattaw is-suq wahdini bħala xi ħaġa tal-imoddi mhix biżejjed. Għatfadlilna sfidi u l-integrazzjoni Ewropea mhix irriversibbli, hija responsabilità speċjali tal-Istati membri li jieħdu l-appartenenza tar-rwol tagħhom biex iġeddu issu billi neħu l-implementazzjoni, d distakke ta' implementazzjoni, trasposizjoni u implementazzjoni u waslu għal suq wahdin li jaħdem tajjeb. Jekk ma wetqux dan ix-xogħol il-konsumaturi u l-SMEs jissugraw li il-proċess flok imorru l-qoddim imur l-ura. Grazzi, Sur President. Thank you very much. Um, so if I... Grazie. Naddu għal kellem għal jmiss, Signora Mojniko jgħid, tista' tgħidilna dwar il-capacity building u l-wall ta' rappreżentanti tal-konsumatur. Grazzi Iva. Nixtieq nibda b'xi kummenti ġenerali ah, għaliex intqal ħafna dwar rappreżentazzjoni tal-konsumaturi għal ma mhux noqgħod nirrepeti l-istess affarijiet. Fir-rigward tal-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi aħna nilqgħu ah, ħafna il-appar tal-Kummissjoni li ser tipprepara aġenda għall-konsumatur għalkemm ma nafux fiha. li dik l-iktar parti importanti aħna wkoll nemnu li nistgħu nibatu messaġġ ċar ħafna l-konsumaturi ġawa l-Ewropa li huma ser ikunu fil-qosob ofol tal-tfassil eh, tal-politiċi ġewwa l-Ewropa. mil feedback li nieħdu mill-membri tagħna eh, huwa li s-suq uniku fil-verità huwa Eh, hija kisba parzjali. Hemm xi kwistjonijiet li għadhom pendenti mill-att tal-konsumaturi u għandha stant ukoll hemm ħafna eh, iktar għal welfare tal-konsumaturi milli sempliċement li niffinalizzaw is-suq intern Aħna wkoll irri nixtiequ nappoġġaw eh, dan ix-xogħol u fil-kuntest tal-50 anniversarju qed nippreparaw ehm, dokument ta' revizjoni li ser nadduh lill-istituzzjonijiet fi ftit ġranet u mbagħad ikun pubbliku. Għanna stennijiet kbar ħafna fir-rigward tal-aġenda tal-konsumaturi kif qal il-Kummissarju Dalli. Huwa importanti li konna approċċ holistiku mhijiex biss dwar drittijiet tal-konsumaturi b'sens restrittiv hija kwistjoni dwar konsum sostenibbli, liberalizzazzjoni tas it-triq tal-enerġija, fiċ-ċentru tal-enerġija, saħħa, trasport, etc. Ikolli nammetti li ah, għandi ħafna emozjonijiet differenti, kelli ħafna emozjonijiet differenti meta kont qed nisma' dan ismieħ u fil-bidu meta kont qed nipprepara għaliex fil-bidu kont mħasba ftit għax it-titli huma dawk klassiċi fir-rigward tal-protezzjoni tal-konsumatur, is-sigurtà, edukazzjoni, informazzjoni, eċetera imma irridu nagħtu xaġa ġdida l politika tal-konsumaturi. Iżda mbagħad assikurajtuni xi ftit iktar għaliex il-kummissarju dalli aċċetta li wkoll kien xi ftit konfuż għaliex hemm xi taħwit bejn l-aġenda u l-istrateġija tal-konsumaturi. U Mbagħad ħadd irruħ meta smajt l-sur dalli jgħid li hemm bżonn ta' approċċ u mbagħad se ngħidilkom eh, eh, l-aħħar eh, ħsieb u daqshekk kumbat. U bat kont se niddisfra li il-Kummissarju Dalli qal li l-programm tal-konsumatur sir kun l-espressjoni tal-aġenda. Iżda dan mhux tajjeb, dan mhux messaġġ tajjeb għaliex dan huwa l ta' Sanko, Sanko jagħmel mirakli biex jipprova ehm, kabbar il-prospettiva tal-konsumaturi ġewwa x-xogħol tal-Unjoni Ewropea, iżda irid ikun hemm ħafna iktar riżorsi jekk ikun kolistiċi. Issa fir-rigward tal- um, informazzjoni tal-konsumaturi, aħna smajna wkoll il-kelma consumer empowerment u jiena fiduċjuża li il-Kummissarju dallu s-servizzi tiegħu jafu li dan huwa approċċ ambizzjuż ħafna biex nipproteġu l-konsumaturi u nagħtuhom għodda biex jagħmlu l-għażliet tagħhom. Iżda mill-esperjenza tiegħi f'ħafna setturi dan ifisser li sempliċiment nagħtu informazzjoni lil konsumaturi u mbagħad ir-responsabilità tgħaddi fuq il-konsumaturi jekk dan jagħmel deċiżjoni ħażina. Kif għal sur Freeman ukoll. għal huwa importanti ħafna li l-konsumaturi jkollhom odda meħtieġa biex jagħmlu l-aħjar għażliet l-internet għandu eh, potenzjal kbir ħafna Eh, biex jgħati poter l-konsumaturi fil-rigward tal-għażla, iżda għandu riskju wkoll addizzjonali li ma kienu hemm fil-passat għaliex l-informazzjoni mhijiex validata, għala per pereżempju l-iskandlu ta' TripAdvisor. U mbagħad hemm ħafna informazzjoni kontradittorju eh, kontradittorja li qed tiċċirkola fuq l-internet u l-ekonomisti urew li konsumaturi ma jistawx immaneġjaw eh, informazzjoni kontradittorji. Di miex kustjoni tal-industrija biss. Għaraw l-implants, eh, il-breast implants u l-iskandlu li kien hemm bihom. Eh, hemm min qal li ma kienx hemm problema bl-implants imma l-awtoritajiet Franċiżi qalu neħuhom issa ma jkun jista' jkun. Għal da stant dan juri nuqqas ta' koordinazzjoni u issa huwa kbar. U nisma' ma jafux se jagħmlu. Fir-rigward tal-rappreżentazzjoni eh, tal-konsumaturi dan ifisser li konsumaturi għandhom bżonn ta' għodda biex ikunu jistgħu jiġu informati sew u rappreżentati sew. Dan huwa r-wol tal-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi l-ħar minuta tijaj dan hu minuta iktar mill-kollega tijaj, kooperazzjoni tajba ħafna bejnietna, eh, biex organizzazzjoni tkun kredibbli trid prinċip ta' governanza, esperjenzi u influenza fil gwart ta' dawk li faslu il-politika. Din hija sfida kbira ħafna biex bekk ikonna riżorsi biżejjed biex inkunu nistgħu nagħmlu dan kollu. Din hija ta' sfida l-organizzazzjonijiet kollha tal-konsumaturi ġewwa l-Ewropa u dan jinkludi dimensjonijiet drammatiċi fi xlok tal-Ewropa, fil-vant tal-Ewropa fejn politika tal-konsumaturi għada tibda u m'hemmx tradizzjoni li tagħmel il dawn l-organizzazzjonijiet stakeholders kredibbli mal-gvern. L-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea l-Kummissjoni u żdiġżankom mod partikolari rikonoxxew dawn id-diffikultajiet huma eh, appoġġaw u taw finanzi ehm, l-Ewropa kollha. Eh, naħseb li huwa importanti ħafna li dan irrid ikompli u fil-fatt dan kollu ġim ħabbar diġà l-aħħar kelma tiegħi hija istituzzjonijiet Ewropej, il-Kummissjoni u l-Parlament influwenzaw l-Istati membri l-Gvernijiet biex bekk huma wkoll jibdew jisimgħu l organizzazzjonijiet tal-konsumaturi fejn di miex eżattament tradizzjoni. Grazzi, grazzi ħafna Monik. Ġerdi, tista' tgħidilna dwar l-opportunitajiet u l-perikli ta' soċjetà diġitali fil-informazzjoni tal-konsumaturi l-edukazzjoni. Għandi żewġ minuti ser nitkellem naġġel kemm jista' jkun u nilimita ruħi għal xi punti. Kompetizzjoni għaffer importanti għal konsumaturi. Mod partikolari fil rigward tal-komunikazzjoni elettronika għanna prezzijiet li naqsu, kwalità zdidet, miktar għazla, s-swim perfetti, aħna rajna dan u koll fil-komunikazzjoni elettronika tipprivaw jisirqu li konsumaturi per eżempju fil-qasam tar roaming l-Unjoni Ewropea intervjeniet kien hemm miżuri grazzi għal Parlament Ewropew u id-naqis kien ta' 70% sal mill-2007. Għal daqstant dawn il-kontijiet għaljien ħafna saġerati domx jeżistu. Dan huwa dak li ksibna diġà daħna nafu wkoll l suq intern u l komunikazzjoni elettronika da maġiċ kompletata Kif għal sur Grek eh, fil-qasam tagħna huwa minnu li hemm ħafna benefiċċji li għadhom irridu jinkisbu, ser nagħmlu studju fuq l-ispiża tal-komunikazzjoni elettronika ġew l-Ewropa u hemm ħafna frankar nistgħu nagħmlu sa wieħed fil-mija tal-GDP sena wara sena. Dwar l-informazzjoni u edukazzjoni Jekk il-konsumaturi ma jkunux konxi tal-drittijiet li għandhom dan kollu ma jgħamil sens, għandha san tridu l-informaw, il-Kummissjoni Ewropea ser toħroġ ehm, kodiċi ta' drittijiet online tal-Unjoni Ewropea. Eh, sempliċi ħafna biex in-nies ikunu jistgħu jifhmu eżattament ehm, ehm, kif huma intitolati, kif huma protetti. U dan iżid iktar il-fiduċja. Kif għal David, hemm parti importanti ħafna l-funzjonament tas-suq. Waħda mill qosma li aħna qegħdin analizzaw fil-qrib ħafna hija kif il-konsumaturi qed jiksbux qed jiksbu fir-rigward tal ispit tal-internet tagħhom inti tieħu pereżempju tixtri 30 megabytes imma waqt tieħu 10 għal xi raġuni. Forsi mit-traffiku bit-traffiku eh, tal-internet kollox jibblokka ruħu jiġi iktar bil-mod. Għal santi il għandhom jieħdu dak li qed iħallsu għalih. Jekk mhux qed jiksbu dak li qed iħallsu għalih għal santi ikollhom l-opportunità li jibdlu. Dan huwa importanti ħafna fil-qasam ta' trasparenza u dak li inti tikseb mill-paketti tal-internet tiegħek u Jiena domt 26 sekonda iktar mill-ħin tijaj, għani għafaw grazzi. Thank you very much, Gerald. Grazzi ħafna Gerald. Grazzi tal-li sakrifikajt ftit mill-ħin tiegħek. Għandi erba tal-bis oħra. Il-Polak tijaj mhux tajjeb xejn biex nippronunzja. Għandi li Sinjura Ġitzka mill-Assoċjazzjoni tal-Konsumaturi Polakki. Grazzi u l-għodwa tajba li kulħadd. Ser nibda b'nota pożittiva. L-idea li jkollna um, konsumatur b'saħħtu fiċ-ċent fil-qofol tal-konsumatur hija ferm importanti għal daqstant jiena. Um, inħoss li um, il-kisbiet kienu pozittivi ħafna fil-qasam tal-politika tal-konsumatur. Iżda hemm rwol importanti ħafna għal-konsumatur, il-konsumatur jrid ikun fil-qofol u għandu jkun hemm ukoll organizzazzjonijiet tal-konsumaturi, dan ir-rwol tagħhom ferm importanti. Realtà hija hekk li ħafna mill-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi għandhom possibilitajiet limitati biex jaġixxu u jaħdmu din għandha x'taqsam mal-kriżi iżda wkoll minħabba li dawn l-organizzazzjonijiet jaħdmu f'kondizjonijiet mhux mixtieqa. Għaldaqstant għandhom kapaċità limitata biex jinfluwentaw il-politika u għandhom possibilità limitata li jaddu ix-xogħol tal-esperti lejn il- ofol tal-konsumaturi tal Ewropej din situazzjoni mhux sodisfaċenti. Aħna l koll nitkellmu dwar it-titib u t-tisħiħ tal-assoċjazzjonijiet tal-konsumaturi iżda aħna għanna nindunaw xinu ma zattament l-affarijiet u kif in situazzjoni għan nistennew il komissjoni Ewropea u l-Parlament Ewropew biex jaġixxu kif suppost u nistennew li huma jinfluenzaw il-gvernijiet u nassiguraw li mux ser namlu ħsara li l-organizzazzjonijiet tal-konsumaturi għax mux ser jkun hemm min jħossib id-drittijiet tal-konsumaturi. Grazzi. Issa għandi li Sur Kutin mill-Assoċjazzjoni tal-Konsumaturi Sloven. Grazzi għall-invit jiena ser eh, nitkellem dwar problema tal-Europa ċentrali u tal-Vant. Aħna għadna ma bħala stati membri ġodda jinxtiq nindirizza din il-kwistjoni mill-lat ekonomiku u mill-lat tal-funzjonament tas-suq intern sfortunatament aħna qegħdin nisimaw li ħafna attivitajiet marbutin ma' l-informazzjoni tal-konsumaturi u ma' responsabilita tal-gvernijiet nazzjonali u smajtna bizzeja dwar l istituzzjoni s ħusna qed nirrepeti. Allura jekk irridu nagħtu poteri l konsumaturi u nibnu il-fiduċja tagħna allura l-informazzjoni ta' data u l-arfin hija meħtieġa eh, hija xaġa bażika. Fiftit pajjiżi u ftit każijiet il-konsumaturi għandhom possibilità li jagħmlu għażla informata grazzi għal comparative testing u din hija għodda tajba biex bekk inkunu nistgħu ntejbu il-kompetizzjoni, it-trasparenza u ntejbu ukoll l-għażla tal-konsumaturi. Jiena nitlob li l-DG Sanko, DG Information, ma nafx, jekkux possibli li nappoġġaw, uh, jappoġġaw programmi u jamlu um, ehm, xogħol ta' multitasking biex bekk nkun nistgħu nżidu il-kapaċità tal- Eh, l-organizzazzjonijiet nazzjonali tal-konsumaturi appoġġaw li testjar fuq livell Ewropew għaliex aħna qegħdin niddiskutu ta' spiss dwar standards doppi iżda maħniex ma rnexxilniex natu prova f'ċertu każijiet għal daqstant jekk aħna rridu li l-konsumaturi jkoll jixtru transkonfinalment iridu jkollhom eh, għażla informata bbażi testing. Grazzi, sanadu għal Hydurance kemm minn Consumer Focus. Grazzi l-Kummissarju dalli tkellem iktar kmini dwar l-importanza tal-feedback mill-assoċjazzjonijiet fil-politika eh, li tfassil tal-politika u fil-fatt din torbot ħafna eh, ma dak namlu aħna jien għandi mistoqsija li l-Kummissjoni l-kollega eh, mill-esperjenza tiegħi naħdem fil-politika tal-enerġija aħna benefikaw minn appoġġ mid diġi Sanko biex inkun nistgħu nikkoordinaw l-input tal-konsumaturi nazzjonali kmieni fil-abbozzar tal-politika. Għal daqstant nixtieq insaqsi kemm dan jista' jiġi estis fost moħra ta' politika. Nistaqsi għal Monik Fl-2012 eh, se tkun il-ħames sena tal-Annual eh, Citizens Energy Forum u nixtieq nkun naf kif dan jista' jiġi maqud f'dialogu iktar aħjar bejn l-istituzzjonijiet nazzjonali u l-istituzzjonijiet Ewropej biex bekk ikun hemm input iktar kmin ehm, lejn il-tfasil tal-politika. Grazzi. Issa għandi l-Sinjura Xorto Missi EER, kjoġbok. Grazzi għall-opportunità li tajtni biex nitkellem. Jiena eh, Ona Xorto, jiena nirrappreżenta ir-regolaturi tal-Enerġija Ewropea u dan għandu x'jaqsam ħafna ma' dak li għadha kemm qalet Ħajdi. Fir-rigward tal-enerġija aħna għandna forum annwali jismu il-London Forum li huwa wieħed annwali tratta ma' ċittadini għal kwistjonijiet ta' enerġija li kollha iċ-ċittadini aħna nirrappreżentaw ir-regolaturi eh, nazzjonali Eh, tal-enerġija u id-drittijiet tagħhom u l-obligi tagħhom ġew miżjuda hawnhekk. Dan sar l-aħħar darba meta ġiet introdotta l-leġiżlazzjoni dak li qed nippruvaw nagħmlu bħalissa qed nippruvaw nibnu viżjoni tal-konsumaturi għal 2020 eh, ta' kif ta' xandu x'jagħmel is-suq Ewropew għall-enerġija għall-konsumaturi. Aħna qed nippruvaw ehm, nagħmlu dan permezz ta' dialogu flimkien ma' l-Kummissjoni Ewropea per eżempju kol l-stakeholders għaliex din hija xi ħaġa eh, ferm importanti. Hija sfida kbira għalina però ta' kif aħna għandna niksbu input minn ċittadini normali. Il-mistoqsija tiegħi hija din għas-Sur Grek nixtieq inkun naf eżattament kif nistgħu nilħu li ċittadini eh, normali l kostitwenti tagħna biex inkunu nistgħu narawx kif jixtiequ jfasslu l-politika Ewropea u wkoll e, kif dawn jistaw jiġu involuti fil-London Forum, per eżempju, fuq bazi e, fuq medda twila ta' żmien. Grazzi, għanna ħafna mistoqsijiet personali hawnhekk, forsi nixtieq nibda b'Diġi Sanko, is-Sinjura Testori. Nixtieq nirrispondi lil Monik Gojanz u għamminnu li il-programm tal-konsumaturi li kien programm finanzjarju ikompri biss parti mill-aġenda tal-konsumaturi. Iżda, Aħna flimkien mal-kummissarji Redingu dalli rridu nasiguraw li l-agenda tkopri eh, il-politika kollha eh, Ewropea li titratta l-konsumaturi, mhux digitanko biss. Hemm ħafna iktar riżorsi finanzjarji jiena nispera wkoll li d-diretturi ġenerali l-oħrajn huma ħerqana bħali li jonfqu fuq l-attività tal-konsumaturi wkoll. Tieni ħaġa, għalfejn ma nistgħux nagħmlu product testing fis-suq, nagħmlu ftit iva. Eh, dak dak li prezenta il-kollega mill-ProSafe. Aħna għanna din l-azzjoni konġunta fuq is-sorveljanza tas suq għal darbohra l tana tagħna huwa limitat u għal daqstan dak li nistgħu namlu għal li niffinanzjaw dan din it-tip ta' azzjoni koordinata. Iżda li mmorru f'kull suq nazzjonali bdew testjaw il-prodotti ma naħsibx li din hija u għal rwol ewlieni tal komissjoni Kif ser ninvolvu l-konsumaturi fil- Eh, tfassil tal-politika u r-regolamentazzjoni. Kif għedtu aħna fid-Digi Sanko, aħna niprovaw namlu dak kollu li nistaw u naħseb ukoll eh, għaliex aħna qegħdin hemmhekk ukoll biex niproteġu l-interessi tal-konsumaturi, għan niprofaw namlu dak kollu li nistaw. F'kolunkwe kas hemm regoli u il komissjoni għandha regoli fil-fatt fuq il-konsultazzjoni tal-stakeholders u jiena nemmen li dawn ir-regoli huma fil-fatt applikati mill- mill-kollegi kollha tiegħi. Grazzi. Grazzi Paula. Forsi nista' ngħaddi il-kelma lis sur Grek biex ikun jista' jirrispondi eh, għall mistoqsija tal-regolaturi tal-enerġija. I think that in fact Jiena naħseb li hemm um, diviżjoni bejn l-istituzzjonijiet u ċittadini. U fil-fatt huwa wieħed mill-iktar aspetti importanti meta jiġi għal biex tamlu relaunching ta' dawn il-proġetti marbuta ma' suq uniku. Meta aħna suġġerina l-20 tħassib li għandhom iċ-ċittadini, aħna tkellimna dwar dan mod speċifiku għaliex kienu nut li noqogħdu ngħidu eh, nimmaġinawx qed jasbu dan kun nafx vera. Aħna għedna li rridu morru għand il-konsumaturi għant il ċittadini u nikbu eżattament il-feedback tagħhom u aħna għamilna dan permezz ta' komunikazzjoni mirata. Bħala risposta parzjali għal din il-mistoqsija, il-Kummissjoni għandha tispeċifika u tagħmel xi ħaġa eh, għabbażi ta' dak li għamilna fuq il- l-20 l-iktar problema u l-enija, immorru direttament għand il-konsumaturi, nieħdu l-feedback tagħhom, un mbagħad il-Kummissjoni tkun ikolla tanalizza din dan il-feedback u tkun tista' toħraġ b'dak li huma jħossu huwa r-riżultat ta' dan il-feedback. Jiena naħseb li din hija l-ewwel ħaġa, it-tieni ħaġa, il-Kummissjoni għandha E, tieħu responsabilità fir-rigward tal-ċittadini, konsumaturi l-SMEs bħala parti integrali ta' kull politika. Jekk aħna nipprattikaw dan fil-leġiżlazzjoni kollha tagħna, naħseb li bekk inkunu nistaw potenzjalment insolvu din il-problema. Grazzi. Thank you very much. Grazzi. Minuta Monik u minuta oħra Gerard. Iva naħseb illi London Energy Forum huwa eżempju tajjeb ta' storja ta' suċċess li qiegħda tkompli tiżviluppa. Fil-bidu kienet xi ħaġa li kienet tiġi darba fis-sena fejn l-organizzazzjoni tal-konsumaturi kienu mistiedna xi ħaġa sabiħa li tistidinhom, imma mbagħad rajna illi qed kienu ħirġin riżultati minn hemmhekk. Il-DG Sanko kienet ukoll moħħa fil- Eh, konsumaturi, naħdmu wissa ma' DG Energy, DG Sanko, għalix miex biss dik il-laqata darba fis-sena illi tagħmel id-differenza ma' relazzjonijiet illi issa jibqgħu ikomplu għaddejjin eh, tul is-sena wkoll u din il-kooperazzjoni hija mixtieqa fuq livell kollu ta' kull tip ta' politika. Jiena irrid ngħid illi biex wieħed jilħaq il-konsumaturi mhux faċli mhux faċli li wieħed jimmobilizza l eh, lin-nies fuq kwistjonijiet li huma wkoll tekniċi ħafna u dan għandhom lejn ikun ukoll perikolus. Gerald de Graff. Naħseb li komunikazzjoni hija essenzjali aħna fuq livell Ewropew ma tantx aħna kapaċi nikkomunikaw ma' ċittadini u mal-konsumatur dwar biex tajdulhom kif dak li aħna nagħmlu eh, igawdu minnu huma jiġifieri anke f'dak li għamilna fir-roaming, eċetera, joħroġ ħafna missu intern li igawdi minnu il-konsumaturi, ma din mhix biss ir-responsabilità tal-Kummissjoni Ewropea, aħna mbeda ħafna fiżikament mill-ħajja ta' kuljum ta' ċittadini u l-konsumaturi. Din hija responsabilità tal-Istati membri wkoll. u rridu jaċċettawa din ir-responsabilità l-internet mod partikolari et ipoġġi l-konsumatur f'post iktar ċentrali u dejjem qegħdin nirċivu iktar il-menti minnant l-individwi, konsumaturi individwali, u jgħidulna għalfejn ma nistax eh, innizzel eh, eh, kodba elettroniċi minn Spanja, eccetera. Dan huma juruna illi rridu nanalizzaw aħjar dawk il-problemi biex imbagħad inkunu nistgħu nindirizzawhom. Għalhekk huwa importanti li jkollna l-iktar 20 Eh, il-ment illi eh, jamlu ta' spess ċittadini Ewropej. Issa, huwa importanti li konna dan kollu però bżonni li konna rrieda politika biex eh, namlu pressjoni fejn imis biex nilħu dak niksbu riżultati li rridu niksbu. Jien għandi mistoqsija sempliċi, mistoqsija tiegħi dejjem sempliċi biex nisemplifikaw il-komunikazzjoni, nisemplifikaw eh, twassil ta' informazzjoni l-konsumaturi, fil-fema tija l-konsumaturi huma kollan daqs ċittadini Ewropej, għalfejn il-ħin kollu nifokaw fuq il-ħidma fuq direttivi u mux regolamenti għaliex eh, il-roaming kienet eh, kien riżultat ta' kisba eccellenti favur il-konsumaturi. Imma għadna naħdmu fuq direttivi li jumbat jabbużaw minnom l-istati membri. U dan ħawat l-imħuħ tal-konsumaturi. Jekk aħna rridu nittrattaw il-konsumaturi bħala persuni indaqs, għanna nifokaw iktar fuq regolamenti. Għalfej maħnix qed namlu hekk. Paola, kifat qabel aħna nirregolaw fejn hemm bżonn u kemm jista' jkun. Ma rridux li jkun hemm regolamentazzjoni eċċessiva, ma serraħ moħħok meta naraw li hemm problema partikolari uh, nintervjenu ukoll permezz ta' regolamenti bilanċati. Mela naħseb illi rrid eh, nipprova nikkonkludi din il-diskussjoni minn dak illi l-iktar li smajt hemm bżonn illi ikunem politika li tkun iktar sħiħa, olistika u jiena nixtieq ukoll nappella l politika ta' dan it-tip mill-perspettiva tal-konsumatur. L-azzjonijiet kollha li rridu nieħdu dak li huwa sikurezza, eh, l-infurzar, dak kollu li namlu, il-punt ta' tluq tagħna għandu jkun illi l-ewwel qabel kollox aħna nifmu l-konsumaturi, kapaċitajiet tagħhom, il-ħiliet tagħhom, il-limitazzjonijiet tagħhom ukoll għabbażi ta' xogħol li jina għamilt meta kont fid-DG Sanko aħna minna starriċ fuq il-kapaċitajiet u l-ħiliet tal-konsumaturi u jiena ċert illi il-livell ta' ħiliet tal-persuni li jaw f'din il-kamra issa huwa ħafna ola uh, minn dak tal-bicċa kbira tal-konsumaturi li għalihom qegħdin infasslu dawn il-politiki. Ġifiri, rridu nfasslu il-politiki tagħna bil-konsumatur f'moħna, mux bil-mentalità u bil-ħiliet u bl-arfin illi għandhom in-nies illi kunu qegħdin jismawna f'dawn is-swali. Elementi ta' edukazzjoni tal-konsumatur u rappresentanza tal-konsumatur kollu ma' importanti. Il-President, grazzi David, tal-li inaqatmana u aħna ħerqana li naħdmu miegħek fir-rwol il-ġdid tiegħek li tixtieq iddaħħal iktar analiżi tal-politika fil-ħidma tiegħek. Mela, issa naddu għal l-aħħar panel tagħna il-lista tal-kellima li jmiss uh, issa hija magħluqa se jkollna nagħlqu. Jiena nirringrazzja lill interpreti għall appoġġ illi jatuna Forsi il-kellima jistaw jitkellmu naqra iktar uh, bil-mod biex l-interpreti jkunu jistaw jifmuhom. Issa nistiden l-aħħar uh, moderatur li għanna għallum għal din l-aħħar parti tal-konferenza tagħna il sinjura Natalie Omobono li hija Direttur Ġenerali għal eh, politika tal kompetizzjoni, għal affarijiet li rigwardaw il-konsumatur, kontroll tal-frodi fi Franza. Jiġifieri natik meħba minn qalbi u natik il-mikrofonu għal din l-aħħar parti. Grazzi ħafna sur President. Jiena se nipprova nitkellem bil-mod imma ma nixtieqx laqas illi nitkellem jien biss imbagħad. Dan eh, din l-aħħar parti tal-konferenza eh, torbot mal-liġu mekanizmi ta' rikors u ehm, torbot ma' żewġ pilastri tal-Consumer Agenda li semma il-Komissarju Dalli dal-ħodu. Jiġifieri kemm it-tisħiħ tal-effettività tal-rispett tal-regoli eh, ta' dritt u regola ta' dritt eh, fil-Unjoni Ewropea u wkoll aċċess għal mekkaniżmi effiċenti ta' rikors meta jkun hemm bżonn. Fil-fatt, kif qal il-Kummissarju Dalli dalodu, mhux biżejjed illi aħna nibnu eh, bini tal-leġizlazzjonijiet perfett li jħares id-drittijiet tal konsumaturi professjonisti, hemm bżonn naraw illi dak li aħna noħolqu jiġi rispettat u li l-konsumatur kun jista' jiġieli ta' drittijiet tiegħu. Dan huwa wieħed mill-ruoli ta' dak kollu li jinnamel eh, jiena f'pajjiżi U dan huwa suġġett ukoll illi jiena għandi għalbi ħafna li ninsab konvinta illi l-effiċjenza ta' politika tal-konsumatur uh, tassal ukoll permezz tal li wieħed jifhem u l-applikazzjoni tajba tal-liġi minn kulħadd. Ġifieri tul is-sena madwar 2500 eh, persuna jamlu jikontrollaw li l-liġi tkun qed tiġi rispettata fuq territorju Franċiż. Il-fiduċa li aħna natu lil konsumaturi fit-territorju nazzjonali huwa utli sabiex il-konsumaturi kun jista' jmur lin u jkompli jgħinna biex aħna noħolqu dan is-suq intern. Illum għanna bosta mekkanizmi biex naraw li regoli ikun qed jiġu applikati l-autoritajiet nazzjonali manki fuq livell komunitarju uh, il-network ta' kooperazzjoni bejn l-autoritajiet nazzjonali, il-CPC, li għandu responsabilta li li l konsumaturi Ewropej applikazzjoni effettiva ta' dispożizzjonijiet meta l konsumatur jixtri prodotti jew servizz uh, barra mit-territorju tiegħu il-jiem imsejħa Sweep Days li torganizza il-Kommissjoni il Ewropea bil-sem ta' dawn l-autoritajiet ta' kontroll. Hemm ukoll atturi oħrajn, iċ-Ċentri Ewropea għall konsumatur kif se nisimgħu iktar tard hemm ukoll mekkaniżmi u proċeduri ta' uh, dispute resolution, mezz ekstraġudizzjarju, ħafna minn dawn il-disgwidi uh, eh, jiruma ta' għal-ammonti fuq ammonti zar u eh, għal-daqstant il-konsumatur ma jkunx jixtieq illi għot jidħol f'ħafna proċessi legali biex jikseb id-drittijiet tiegħu għalhekk hemm bżonn illi jkollu mekkaniżmi li huma effiċjenti biex eh, jirrispetta dawn il- biex ħares id-drittijiet tiegħu Umbat dwar il-kontroll tal-efficienza tal-liġi sabiex dan il-rikorsi jirnexxu u għanna tlet kellima il-Sinjura Rosa Tun li hija membru tal-Parlament Ewropew, membru tal-Komitat Imkow ta' dan il-Parlament li kidbet u koll rapport fuq l-Internal Market Scoreboard li ħareġ f'jannar tal-2010 hija rapporter tal-abbozz tal-regolament fuq l-ODR Online Dispute Resolution. Is-Sinjura Edith Applemans li hija direttur ta' ċentru Ewropew għal konsumaturi fil belġju li eh, se taqsam magħna wkoll l-esperjenzi tagħha u tajdinna kif jaħdem dan iċ-ċentru u s-Sinjur Henrik Ö li huwa il-medjatur danis għal konsumaturi li ilu f'dan ir-wol għal ftit iktar minn ħames snin wara karriera professjonali rikka ħafna Eh, fil-Ministeru tal-Ġustizzja u li se jaqsam mana l-esperjenzi tiegħu dwar l-implementazzjoni ta' odot legali li hemm bħalissa, l-kooperazzjoni bejn awtoritajiet ta' kontroll u li xi proposti dwar kif aħna nistgħu nużaw il-mekkaniżmi eżistenti b'mod iktar effettiv. Mela malaj malaj nagħti l-mikrofonu lis sinjura Rosa Tun fil-waqt li infakkar li l-kellima illi jipruvaw jitkelmu uh, eh, biex, biex ma naqtawx il-ħin ta' dibattitu irridu jekk joġobhom jirrispettaw it-tlet minuti illi qed jiġu allokati lilhom. Umbat mill-bando l-oħra irridu jħallu nifs l-interpreti biex jinterpretaw dak li kuna qegħdin jgħidu. Jiġifieri jekk jista' jkun uh, tkellmu skont il-ħin però taġlu xwiz. Grazzi, Signora President. Aħna smajna xi ħaġa illum il-konsumaturi ma jridux rimedju għalli, ma jfeċux rimedju għalix eh, ħafna drabi ma jħossu li mux eh, vale la pena. Iva, din hija s-sitwazzjoni, din hija realtà u eh, ħadgost uh, nisma' li xi ħadd din għaliex fir-realtà u eh, fil-ħajja virtuali u kol dinja situazzjoni Il-konsumaturi ma joqodux jinvolvu ruħom fil-transazzjonijiet transkonfinali u jamlu dan ftit kem jista' jkun għaliex jibżaw jew jitfixklu minħabba il-ħafna lingwi differenti li jintużaw ħabba regoli u regolamentazzjonijiet differenti, allora jħossuhom jibżaw jħossuhom vulnerabbli. Naħseb illi il-kol kemm aħna esperjenzajna aħna stess situazzjoniet bħal dawn aħna bħala membri tal-parlament nivjaġġaw. Irridu nixtru biljetti, kultanti titħassa xi titjira, għandna regolament eċċellenti kieku fuq il-drittijiet tal-passiġġieri, imma meta titħassar titjira ninfixlu, għaliex ma nifmux eżattament xinu ma drittijiet tagħna, xemm miktub, xemm imnaqqax dawn ir-regolamenti. Għada xieġri mbagħad fl-istess ħin Eh, il-kumpaniji eh, tal-ajru jisolħuna ħajjin u eh, jaraw kif jista' jkun li maħna ma niksbux id-drittijiet tagħna ma neħdux dak li ħaqna. Jiena ħdimt fil-qasam ta' l-ODR, l-isem ta' dan il-mekkanizmu mhux faċli wieħed jgħidu bil-Pollak għalhekk nuża il-kelma bl-Ingliż tajt il-kellima. Għalhekk hemm bżonn li nagħmluha iktar faċli għaċ-ċittadini u għal kumpaniji biex jaħdmu u joperaw fuq is-suq intern. U permezz dawn il-passi żgħar aħna iktar niżviluppaw dan il-mekkaniżmi tagħna biex hekk noħolqu Ewropa iktar b'saħħitha u iktar effettiva u niżviluppaw ukoll identità Ewropea. Imma biex aħna jirnexxinna nagħmlu dan kollu, għandna bżonn ta' soluzzjonijiet li huma faċli li wieħed jużom, li faċli wieħed jifimhom, li huma trasparenti u li mhumiex miktuba għal min ikun qed ifassalhom dawn ir-rimedji imma illi huma indirizzati għal bżonnijiet u l-istennijiet tal-utenti li huma l-konsumaturi. Jiġifieri meta uh, konna qed naħdmu fuq l-ODR, l-Online Dispute Resolution, l-iktar ħaġa importanti għalija hija li dan l-istrument għandu jkun aċċessibbli u ċar biex il-konsumaturi kun jistaw jifmuħ. Din il-pjattaforma għanda tati aċċess għall ajnuna imma u koll għall-informazzjoni. Għanda tkun parti mill-portal Your Europe. Mandiċ għalfejn ikolla ħafna buttuni, u il-lejjun ta' formazzjoni mandomx ikunu wis. Ġifiri għanda tkun informazzjoni li il-konsumatur ikollu għacċess faċli għalija u jifima u kol minn arwis taħbil tal-moħ. Issa, hemm bżonn ukoll li kunem hemm faċilità li tejn il-konsumatur jifhem il-formola li rrit jimla. biex eh, ikun jista' jammel dak li hemm bżonn li jsir għanna nabbu lill-imprenditur b'ħafna responsabilta jew forsi il-pjattaforma tal-ODR għandha tindirizza dawn id-diffikultajiet. La parola Madame Appelmons, 3 minuti. Il-kellim li miss, 3 minuti oħra. Grazzi. Grazzi tal-li stidentuni biex niddiskuti li CC net. Bicċa xogħol mhux faċli li nasar kollox fi 3 minuti li tajtuni il konsumaturi li jkun involut f'disgwidi transkonfinali mhux ma jistax jiffaċċa problema waħdu għandu bżonn lajnuna jirrikorja li sissi li tanalizza l-ilment tiegħu u meta tkun femet x'inhu l-ilment tipprova tgħin il konsumatur f'pajjiżu stess. L-ICC kontatja l-negozjant u tipprova tinsab soluzzjoni amikevoli. L-ICC huwa il-pont bejn il-konsumatur u n-negozjant telep differenzi fil-lingwi, tradizzjonijiet lokali u leġislazzjonijiet differenti. Fl-2011, is-sena li għaddiet, ICC e net kellu ġiva iktar minn 30.000 il-ment u talbi tal-informazzjoni. Dan huwa 24% iktar mill-2007 meta l-ICC e beda jirreġistra każijiet Eh, fil-lodda tal-IT tal-Kommissjoni fil-40% tal-ilmenti tal-ISIS net is-sena li għaddiet instabet soluzzjoni amikevoli 30% oħra kellhom jiġu trasferiti għall-ADR jew eh, entità ta' infurzar 46% tal-każijiet ma stabiċ soluzzjoni jekk ma nsibux soluzzjoni anki f'każ illi f'każ li negozjanti kollu dmir illi Eh, isib soluzzjoni li sissi mandiċ seta. Jekk ma jkunx hemm ADR li sissi tati l e konsumatur biex jibda European Small Claims Procedure imma mill-esperienza tagħna naraw li biċċa kbira tal-konsumaturi ma tantx huma ħerqana li jibdew proċeduri legali. Collective redress jista' jgħin il-konsumaturi f'ċerti każijiet biex jibdew proċeduri legali. Aħna nappoġġaw ukoll il-proposti tal-Kummissjoni għal direttiva fuq l-ADR u regolament fuq l-ODR. L-ICC Net tikkollabora mal-CPC Net li huma il-network ta' infurzar biex jizguraw illi l-konsumaturi huma mħarsa imma l icc net titlob ukoll li jkun hemm monitoraġġ mill-qrib tal-is tal-autoritajiet nazzjonali waqfa mill-leġislazzjoni nazzjonali. Naħseb illi memx dubju dwar ir-rwol importanti ta' ECC net, aħna qrib il-konsumatur, ninforma dwar id-drittijiet tiegħu u nejnu ukoll biex isolvi il-disgwidu eh, problemi transkonfinali li kollu l-aħħar imma mhux lanqas grazzi għal reġistrazzjoni tal-każijiet kollha fil-lodda tal ajtie tal-Komissjoni il-Leġislatur Ewropew issib provi u bazi għal regolamentazzjoni aħjar. Grazzi. Si beaucoup, uh, Monsieur E. Grazie ħafna, Sur E. Grazie ħafna, naħseb li suppost għandi l-slide, għandi stampa fuq l-slide. Jtumur l ura Tajja kwest. Għan nitkellem dwar l-infurzar u bħalma qalet il-Kummissarju Redding dal-ħodu il-fiduċa tal-konsumaturi importanti ħafna. Iżda nħossu koll irdu nżommu f'moħħna u dikki l-esperjenza tiegħi li dawk li ma jimxux, dawk il-kumpaniji li ma jimxux mal-liġi ħafna drabi l-ħajja faċli għalihom. U dan mhux ġust għal kumpaniji li għandhom reputazzjoni u immaġni jew ditta xieħdu ħsieb u ikunu konformi mar regoli. Għalhekk fuq livell u rridu nsaħħu l-inforzar transkonfinali. Ħanedilkom xi ftit dwar kif in-nuqqas ta' koerenza fil-leġiżlazzjoni edha hemm fejn għandna bżonn aktar armonizzazzjoni u li uħud mir-regoli mhux eh, m'għadhomx japplikaw. U fejn hemm ir-rwol ukoll għall-Parlament Ewropew. Jekk nagħtu ħarsa lejn il-lemin tistgħu taraw il-drittijiet il-konsumaturi għandu regolament Roma wieħed fejn eh, jista japplika l-leġijiet, jista jmur qudiem il-qorti eh, f'pajjiżu u juża l-proċedura tal-claims iż-żar. Ma tantx rajta tiġri wisq, anke professuri tal-liġi ġi staqsu l-għajnuna tiegħi u dak li jiġri huwa li ma tkunx qed taħdem kif hija intiża li taħdem għaliex individwi mhux ser iresqu l-qorti kumpaniji multinazzjonali f'pajjiżhom jew jirrikorru għal xandir jew inkella l-Ombudsman Ewropew. Mbagħad xiġri nippruvaw nagħmlu nfurzar fil-pajjiż tal-kummerċant regolament CPC li hija bbażata fuq il-prinċipju tal-pajjiż tal-oriġni li jfisser li rridu nużaw il-liġi tal-pajjiż eh, tal-kummerċant wara li kunem it-tilwima il każ il-qorti fil-rigward il-kummerċant. M'għandniex armonizzazzjoni tal-kumpens ħafna drabi u f'ħafna drabi f'dak il kustjonijiet għalhekk ma kunnix nistaw netolbu għall-kumpens. Hemm ħafna kwistjonijiet ta' armonizzazzjoni minima u koll dik ta' diffiċli għal protezzjoni tal-konsumatur u jkun diffiċli li tinforza anki għabbażi tal-liġi tal-kummerċanti jiena niproponi żewġ affarijiet biex nagħmlu tajjeb pa' din is-sitwazzjoni. L-ewwel net għanna bżonn aktar armonizzazzjoni u f'ċertu osma neħtieġu wkoll iktar armonizzazzjoni mirata. Issa għanna direttiva ta' drittijiet tal-konsumaturi li tagħmel armonizzazzjoni fil-qasam tal-dritt eh, tal-obbligu fejn għal-rekwiżiti tal-obbligu u anke għall-irmedi. U fuq id-dritt tal-irtirar mill-kuntratt iżda rridu xi ħaġa wkoll dwar l-irmedi u dwar il-notifika. Mbagħad fid-direttiva tal-beħ tal-prodotti hemm klawżola fejn hemm bżonn tar rispett tal-pajjiż skont il-konsumatur u jekk il-konsumatur jaċċetta. Issa nixtieq imur lura għal programm ta' ħidma. Tajab wis, grazzi. Ħanżon fil-qosar hawnhekk jiena poġġejt fuq il-slide uħut mill-affarijiet li jaħtiġu jsiru fl-opinjoni tiegħi u parti dawk li semmejt nemmen li hemm bżonn li jkun hemm regoli komuni dwar il-pubblikazzjoni tal-infurzar ir-regoli mhux uniformi l-lum u dan jagħmel ħajja diffiċli għal twissijiet favur il-konsumaturi li għandhom iwissu li mumma l-kumpaniji li mhux qed isegwu r-regoli. Għalhekk, għaparte l-armonizzazzjoni hemm bżonn klawżola ġenerali li tinforma l-kumpaniji li għandhom jirrispettaw il-liġi tal-pajjiż li kien jgħid ukoll il-regolament ta' Ruma wieħed hemm regoli fl-aħħar nixtieq ngħid li m'għadhomx japplikaw għalhekk qed nagħmlu linji gwida fuq netwerk soċjali, pereżempju Facebook, u jekk tagħtu ħarsa lejn id-direttiva tal-2008, id-definizzjoni titkellem dwar bejt ta' messaġġi. Iżda teknikament m'għandix nibagħtu l-messaġġi iktar fuq il-netwerk soċjali nirċievu l-messaġġi U għallek jek rridu nħarsu l-konsumaturi, rridu natu ħarsa u kollin uħut mir regoli li l-om maħna l-12 sena. Madomx applikaw u għanna internet li evolva minn dak iż-żmien. U dik hija importanti ħafna jekk trid ikollok aktar sistemi ta' nfurzar effiċjenti. Skużawni li ħadd ħafna jim. Grazzi. L-ewwel net. Forsi ftit informazzjoni diżappuntanti għalikom. Ma nistawx nilqaw mistoqsijiet minn daw kollha li qegħdin fl-udjenza għaliex inkella konna problemi bl-iskeda tagħna. Għalhekk ħanintikom taqsira qasira ħafna tal-punti li tqajmu matul din id-diskussjoni. Nibda bil-osservazzjoni li suq wahdini li aħna ħarqana liħ jirrikjedi il ħin u għadu xol għaddej. Ftit xol kull-jum, il-Parlament, il komissjoni u ħafna oħrajn qed jaħdmu fuq dan il-kompetu. Ovvjament, imbagħad hemm abbozzi ta' direttivi fuq l-ADR jew fuq l-ODR ukoll. Eżempju ieħor huwa l-ispezzjoni minn ġdid regolari ta' latti atti leġislattivi. U f'dak ir-rigward aħna u intom appellajtu biex kemm jista' jkun nisprunaw l-autoritajiet kompetenti biex ħarsu aktar il-konsumatur b'mod aħjar, irridu jivverifikaw ukoll x'inija il-networks ta' kooperazzjoni eżistenti bejn assoċjazzjonijiet, bejn iċ-ċentri tal-konsumaturi stabiliti mill leġizlazzjoni Ewropea, iżda llum il-ġurnata tistgħu tistaqsu kemm jafu l-konsumaturi wara kollox dwar dawn l-affarijiet kollha li semmejna u din hija xi ħaġa wkoll li għandna nindirizzaw u naħdmu fuqha aktar fid-dettall għal benefiċċju ta' kulħadd. Pawla. l qed nixtieq nirringrazzja lil Melkim u l-parteċipanti kollha għaliex naħseb li fid-diskussjoni tal-lum rajna kemm fadlinna xogħol x'namlu fil-qasam tal-konsumaturi. Il-Kummissarju u Viċi President Redding għandhom għal album dan ix-xogħol, aħna nidejna l-aġenda tal-konsumatur li huwa tip ta' manifest ta' dak li rridu nagħmlu u aħna urejna kemm il-Kummissjoni hija serja fuq l-interessi tal-konsumatur u b'mod ġenerali il-konsumatur bħala sis importanti tas soċjetà tas-suq intern. Grazzi. Il-President. Grazzi, nirringrazzja la signora Homabono, la sinjura Tissori, Testori u anki il françois Kien pjaċira lija li għandi ħafna, eh, kelli ħafna mestednin, ħafna moderaturi, kienet eh, pro, kien programm li daqsbajda l-lum, nishtiq nirringrazzja l-interpreti tal-li enuna u peress li kienna ħafna kelli ma provajna najdu ħafna u nitalmu minna ħalli darboħra l-interpreti ma jbatux. Grazzi ħafna tas-sem ta'kom u nixtieq najt li kontent li rċevejna ħafna interventi minn ħafna parteċipanti hawnhekk anke organizzazzjonijiet tal-konsumatur u naħseb li tkun opportunità tajba għalija fisem il-membri tal-kumitat tiegħi u anki l-parteċipanti tal-kummissjoni naċert nifirħilhom fuq l-50 anniversarju tagħhom nixtieq ngħid li eh, nirringrazzja n-nom ta' Testo Rakkoġġi, ta' Françoise u ta' Mayer għal punti li intom għajjimtu anki għal futur tal-politika tal-konsumatur u aħna għedin nistennaw bil-ħerqa għal din l-agenda tal-konsumatur tant importanti. U għalek naħseb li għanna ħafna attivitajiet mixin fl-istess direzzjoni fl-imkien, kena idejat minn din id-diskussjoni, il-rapport mill-komitat li diġa sar u aħna qegħdin nappoġġaw il-triq lejn l-aġenda tal-konsumatur. Aħna qegħdin nfasslu wkoll il-programm tal-konsumatur u l-budget u l-appoġġ għal dan diġà għedna li dan qiegħed jaqalura meta mqabbel mal-aġenda tal-konsumatur iżda Sinjura Testori u anke s-Sur Dalli konfermaw li dawn huma żewġ aspetti li ħajkunu mżewġin flimkien Imma għal kwistjonijiet budġetarji hemm bżonn nimxu l qoddim u napprovaw il-programm tal-konsumatur. Nem punt li diġà tqajjem. Kull ma jifdal li nagħmel minnaħa tiegħi huwa li nirringrazzja l-personal tal-Kummissjoni, nirringrazzja t-tim tagħna stess, Ġoana Bianca u Panos li kienu attivi ħafna għall-informazzjoni. Nitlobkom, jekk jġobkom, tibatunna l-idejat ta'kom u tkomplu tamlu dan u tibatuħ l kummissjoni dan u għadu xogħol għaddej kifet il-Kummissjoni ma kienet hawn biex tippreżenta aġenda finalizzata, iżda naħseb li hemm spunti importanti li ġbarna mill-laqa tal-lum li nistgħu ndaħluhom, nistgħu nsaħħuhom u naħseb li dawn huma kwistjonijiet importanti għal politika tal-kompetizzjoni, politika tal-konsumatur u qed ngħid dan għaliex in-negozju u l-kummerċ online qed iwassal għal sfidi ġodda kont kuntent ukoll li Sinjura Crows kienet involuta wkoll f'dan il-proġett fil rekomunikazzjoni reċenta fuq il-suq wahdin digitali u identifikat kwistjonijiet marbuta mal-politika ta' kompetizzjoni, marbuta ma' distribuzzjoni ta' prodotti ta' ditta u anke fil-kuntest tal-kummerċ online. Fadlinna ħafna x'naqdu, ħafna xogħol li rridu nagħmlu flimkien, iżda naħseb li bnejna fuq sis tajjeb ta' pjattaformi, ta' esperjenza, ta' arfin u x-xogħol li qed jagħmel il-kumitat tiegħi flimkien mal-Kummissjoni u magħkom il-koll kontribwixxa għal dan il-għan. Nirringrazzja lill-membri kollha li kienu involuti. Bekk nixtieq nagħlaq billi nistidinkom u nitlob applaus ukoll għall-kellima kollha nixtieq ilkom l-ikla tajba wara l-ofsenar tajjeb, grazzi tal-sebtu maħna u grazzi anke l-dawk li huma online li kontribuw u segwaw il-laqatana. Grazzi ħafna.